Okay, well, I've waited, uh, we've uh, got... Tajjeb puis. Um, inna nistennaw naħseb issa tajjeb li nibdow għan nitkellmu fuq il-finanzi pubbliċi fil-EMU Alfredo Pallone fidejk. Grazzi ħafna, Signora President. Ina flobbigu li l-għennet nir-ingrazzja il-kollegi kollha għal kontribut li taw u anki shadow rapporters li resqu il-dawn is-26 emenda kien hemm kontribut kulturali intellettwali wkoll. Jiena perswas li se naslu għal kompromessi tajbin li ġifiri naslu għal maġġoranza fil-vot. F'dan il-bil bejnietna. Il-proċedura li għanna li inti maħħas, Signora President, f-13 ta' novembru fis-sitta u nofs se niltaqa' ma' shadow rapporters kollha biex naraw kif se nsibu din il-deċiżjoni flimkien flimkien permezz ta' xogħol li qed li diġà bdejt. U il-vot mbagħad jittieħed fil-19 ta' Novembru fi Strasburg. Xtaqt biss ngħid li Jiena qed nagħti dawn l-emendi u jista' jkun li hemm żewġ edejat diverġenti li eh, hemm dawk li jridu iktar tkabbir fl-istati umbat edeja oħra, perspettiva oħra li jitratta il-six pack, il-two pack, il-fiscal compact u qed jgħidu li dawn ma ġabux it-kabbir, ma ġabux iktar benefiċċji. Imma mbagħad hemm min jaħseb li rridu nirrispettaw ir-regoli tal-budget u naħsbu għal tkabbir peress eh, billi inneħħu ċertu xkil li għadhom jeżistu fil-amministrazzjoni pubblika ġifiri dun investu iktar u ninvestu fuq l-innovazzjoni u anki fuq eh, l-edukazzjoni. Fuq dawn il-żewġ perspettivi naħseb li bċertu onesta intellettwali naslu da kollu qed ngħidu għax verament naħseb li wara, wara kollox iż-żewġ naħat, iż-żewġ femi differenti jridu kollha naslu għall-istess ħaġa tajba. Hemm presuppost dik tal-verità hemm bżonn naraw fejn nistgħu naqblu fuq dak li huwa tant importanti għall-Ewropa f'dan iż-żmien li huwa kritiku għall-kontinent tagħna fejn ukoll ħafna min eh, ħambaq kontra l-Europa, eh, anki min irrit, anki f'pajjiżi, min irrit jimponi ċertu diskors li jista' jkun demagogiku. Għalek naħseb li il deputati jridu ikunu eh, ikunu fuq livell ieħor sabiex verament jiksbu il-ġit għall-Ewropa. Għalek jina fit-12 ta' Novembru flimkien ma xeddos mux semmurina l ewwel b'xi edeja minn qabel għax dawn l-emendi istanejt kolla it-tejbu id-dokument, it-test. U dan sar b'modo bipartisan. Għalek fit-12 ta' novembru fis-6 u nof se niltaqa' ma' Shadow Reporters u nispera li naslu f'pożizzjoni li nkunu nistgħu naqblu fuq eh, kulħadd. Grazzi. Grazzi. Grazzi ħafna, Sinjura President, kollegi, sur rapporter u wara li eh, kenna diskussjoni fuq dan abbozza rapport fil kumitat tagħna aħna eh, diċa eh, etlek li dan il-dokument fih ċertu dogmatizmu fih, biex darba li għetnejlek, imma biex nkun anki bispirtu kostruttiv, aħna għanna numru ta' emendi sabiex dan il-dokument ikun ftit iktar jaqbel mar-realtà ekonomika u politika li nsibu fl-Ewropa il-grupp tiegħi mhux l-unika wieħed li għandu xi tħassib il-126 emenda kol eh, juru li dan huwa minnu fil-fatt. Qabel nibdew niddiskutu dawn l-emendi, jini dispjaċini ngħid li dan l-ispirtu kostruttiv ma tantx ħareġ ovvju f'dan l-abbozz ta' dan ir-rapport fuq abbozz ta' rapport ieħor eh, suġġett Econex kien hemm min eh, ma u aħna ma minnix l-istess ħaġa u jiena nixtieq li il-Pepe jkun iktar maqut u mod jagħmel affarijiet iktar ċertu kontinuità. Issa, il-26 emenda li jina ressaqt iffakru l-izvilup ekonomiku u politiku li seħ minn l-2011 sa l-2012, anki ġifri minn meta mbeda rapport. Ovvjament, kien hemm iktar reċessjoni tal-pajjiżi tal zona tal-Euro u iktar qat Hemm ukoll il-rapport tal-impatt wara il-miżuri ta' austerità, anke il-rapport tal-IMF u ukoll l-orientazzjoni mill-ġdid tal-realtajiet politiċi li ħarġu mill-Konsill Ewropew ta' Ġunju ta' din is-sena. Dan ir-rapport ma jistax jagħmel tabirħu li ma jeżistux dawn il-konsiderazzjonijiet l-oħra. il, il konsiderazzjonijiet l oħra Eh, anki ġifiri fuq l-impatt fuq ċiklu ekonomiku, għax l-Europa kollha edha sa tirrealizza li eh, hija illużjoni li temmen li l-austerità hija risposta għal kollox meta jkun il-finanzi pubbliċu u tkabbir, ovvjament il kabir hija kondizzjoni biex ikun hemm iktar affarijiet li jkunu sostenibbli u kol eh, l-infiq u il-rapporti tal-IMF li semmejt li qed jitkellmu fuq l-effett multiplikatur tal-infiq, ovvjament e, iġibu xej l-ipotezi ta'kom. il-referenza u kol fuq il-riforma tal-governanza ekonomika tal-zona tal-euro, eksante U dawn ir-referenzi u kol għandhom jitlu fi xol tal-għettamel il-komitat tana jiena perswas li naslu għal kompromess li huwa possibli imma verament irridu naħdmu bisħiħ biex nersqu lejn xuxin mill-pozizjoni tana li kienet nistenna bil-ħerqa il-laqa ta' 12 ta' novembru. Grazzi. Uh, uh, Grazzi. Il-kelmini mis mux ijat maħna imma Sven, palissa għandu xiamel għandu ħagħuħra xiamel għax dal-waqt jirġa eh, jirġi jisir missir mill-ġdijt. Jina mux se nitkellem fissmu, xtaqt biss eh, niskużax għax għaw din il-bicċa xogħol tal-paternità mill-ġdijt. Ġifiri, din, din biss ir-raġuni il-grupp tal-ħodor għalek jishtiq jiskuża ruħu u s-Sinjura President u anki rapporter nishtiq nassigurakom li iż-żewġ kollegi se jkomplu jaħdmu u jikollaboraw. U skużawni għal-jom, jina ma nistax nitkellem fuq dan is-suġġett għax minni xintiż bizzejt. Grazzi. Grazzi ħafna. Jina perswaza u koll li dawn se jisemmaw leħinom. Jina u kol għadni kem kelli tarbija ġifiri nafu xiex nitkelmu għawnek. l għawnek jien nishtiq nifraħ rapportor għax-xogħol li sijar jista jaqbel ma dan l-abbozz eh, rapport tas sur pallone. Naqblu li l-konsultazzjoni tal-budget hija xi ħaġa neċessarja f'ħafna pajjiżi tal-Eurozone. Il-regoli tas six pack ukoll iridu jiġi implementati. Aħna naqblu ma' rapportor fuq il-riformi strutturali bazati fuq il-tkabbir. Irridu neħu l-birokrazija u s-sistemi tal-pensjonijiet irridu jiġu modernizzati. Meta jiena nara l-emendi li ġew mresqam il-kollegi, naħseb li ħafna gruppi politiċi jisu dan il-rapport jisu bħala xi eh, Christmas tree xi siġra tal-miliet qed nitkellmu fuq il-Eurobonds, l-irmanizzazzjoni tat-taxxi anki korporattivi tal-kumpanniji hemm ukoll il-min isemmi ir-risorsi propji tal-Unjoni Ewropea bħala eh, mezz u anki mod ta' kif inneħħu l-iżbilanċi soċjali u makroekonomiċi. Hemm emenda wkoll li tejjeb il-politika tas billi naqsu l-ħinijiet tax-xogħol. Dawn l-emendi tal-Christmas tree ma nistawx naċċettawhom aħna li sijar għax ikunu jġibu fin bin inqas kompetitività, inqas tkabbir u iktar qatt u iktar dejn tal-istat. Isnet nitkellmu fuq xi xi gżira fantastika għalek sinjura fej ġifiri konna bis xoqqat għalek sinjura inti wkoll trid tqis dan il-labbozz u terġa' tħares bċertu attenzjoni dawn l-emendi. Issa Thomas Handel għal-Gwe. Signora President, nirringrazzjak. Naħseb tkun ħaġa tajba li nirrispondi għal li tkellem eżatt qabli imma flimkien ma' Shadow Reporters naħseb se jkonna ċans li ma naqblux fil-fatt. Imma dawn il-kummenti juru direzzjoni li se tkun jew hekk jew kella bil-kontra ġifri hemm żewġ femi divergenti kompletament. U ma naħsibx li hawnhekk nistgħu nitkellmu jew dawn jew kella l-oħrajn. M'hemmx lok għal pożizzjoni ta' din it-tip Issa, għal-grupp tiegħi nista' ngħid li il-mod ta' kif jiġi eh, konsolidat il-budget u hija xi ħaġa importanti mhux qed nitkellmu biss fuq dejn hawnhekk. Meta wieħed jagħti daqatajn l-emendi hemm numru ta' pożizzjonijiet li juru li mhux biss l-infiq irridu nqisu imma rridu naraw ukoll it-dħul. L-aħħar punt tiegħi nixtieq ngħid li l-IMF qed jitlob li l-miżuri ta' awsterita dawn l-aħħar tliet snin wieħed irid jerġa' jaħseb bisieħ fuqhom għax wieħed ma jistax jitkellem biss fuq l danno li jġibu ċertu tħul tat-taxxi jekk wieħed ma jqis l-effetti ta' 36 triljun ta' assi privati u 10 triljun ta' dejn tal-istat. Hemm bżonn li d-distribuzzjoni tinħaseb mod differenti. Aħna tal-fema li nsemmu dawk il-pajjiżi tas-suq uniku li għandhom iktar li għandhom iżejjed. Anki il-livelli ta' taxxa jridu jerġu jiġu diskussi. Livelli ta' taxxa fl-Ewropa. Jekk ma rridux li kunaw iktar xettiċiżmu ma rridux li konna e, sistemi ta' taxxa li jolqtu iktar ħażin dawk li jaqlaw l-inqas ejja naraw kif inneħħu ix-xkiel u l-ostakoli dawn affarijiet irridu niddiskutu ma' shadow rapporters. Bekk inkun nista' nkollna dibattitu raġonevoli. Grazzi. Grazzi ħafna. Grazzi ħafna. Sur Gozes nixtieq nirringrazzja r-rapporter għal xogħol li għamel u nixtieq nirribatti ftit Grazzi, ħanerġa nibda nifraħ il-rapporter għax xogħol li eh, għamel l-isforzi tiegħu u peress li ma tantx ħafna nies li jridu jitkellmu nixti jiena nirribatel dak li qal il-kollega Lim. Jiena naħseb li għadu zaħirwis ma eċ iż-żmien tal-1968 fi żmien meta aħna konna tallimna anki kif għal il-ħbib ta' Sur Kombendit li kienu jgħidu klim u mhux atti e, dawn il-klim, dawn l eddejat veru daħlu għax il-klim dejjem nitkellmu fuqhom u l-atti ma tantx narawhom Issa, meta wieħed jagħmel analiżi tal-griżi kif intom tosservaw pali fil-fatt nistgħu ngħidu anki jekk ma ġara xejn, l-analiżi qed jinbidlu għal l-ekonomisti. Ovvjament dawn huma ta' natura ekonomika, anki xi kultant jikkontradixxu l-xuxin, imma il-soluzzjonijiet li joffru qed iwassluna imkien wieħed jista jara xi sit minn dawn, imma. Meta wieħed jiġi faċċjat dawn l-affarijiet, l-analiżi jinbidlu, l idejat jinbidlu, imma qegħdin bdejna b'kriżi kbira, kif ngħidu fi Franza, U issa qed ngħidu li kriżi qed noħorġu minna jiena ma tnarax differenza l-pajjiżi li għadhom eh, li kellhom il dawn id-diffikultajiet kbar ma narahomx li qed joħorġu mill-diffikultajiet tagħhom u qed ngħidu l-awsterità ma rridu tkabbir. Eh, imma tkabbir kif? Kif jiġi? dawn l-affarijiet marbuta ma' xulxin is-sostenibilità u it-kabbir ġifri se mhix se nibdew bil-bajda jew bit-tiġiġa meta ikonna ħafna dejn, meta ikonna diffikultajiet ekonomiċi ta' flus, l-ewwel ħaġa li rridu nagħmlu ewwel noħol u ċertu bilanċ. Ovvjament distribuzzjoni mill-ġdid u wieħed jista' jkritika kif qed jaġixxu l-pajjiżi li għaddejji minn ċertu problemi, il-miżuri mhux responsabbli li dejjem jgħidu xiridu jagħmlu imma mbagħad ma jaqgħodux jagħmlu analiżi ta' vera tal-miżuri li jridu iwettqu u l-impatt tagħhom. Eh, eh, Is-sitwazzjoni mhux dejjem treġġi. Għalhekk jiena naħseb ir-rapporter semma dawn il-problemi, il issa u qed irid jara kif se jsib il-kompromessi għal-lim. Ovvjament il-kompromessi mhux huwa li biss li wieħed iċedi għall-edeja tal-ieħor. Kompromess mhux hekk, ix-xogħol issa jrid jinbeda x-xogħol eh, li memx għalfej jikun fit-tul imma irridu noħorġu bċertu messaġġi. U il-Christmas tree ma nix bżonna, hemm bżonn noħorġu xi żewġ messaġġi. Biss imma li jkunu messaġġi qawwija u nuru eżattament hija l-pożizzjoni ta' dan il-Parlament fi żmien ta' kriż diffiċli. Grazzi. Anybody else? Għaw iktar interventi? Għanija kjożbok. Thank you very much. Uh, Grazie ħafna, Sharon. Xi ftit kommenti billi għanna l-opportunità li konna diskussjoni. Għabbażi tal-kommenti li ressaq Jean Paul. Dan ifisser il ftit sigħat qabel vot ġdid u diffiċli fil-Parlament Ewropew għal pakket ġdid ta' miżuri tu stilita diffiċli b'reċessjoni li taqleb taqbel 6.3% u għat li jaqbel 23% naħseb li rapport tal-kollega Pallone jtujna l-opportunità li konna diskussjoni aktar wisa taħt rimedji applikati fi zona euro b'mod ġenerali, speċjalment f'pajjiżi li qed jiffaċċjaw diffikultajiet sabiex jerbu l-kriżi. Il-Parlament Ewropew jixtieq jirringrazzja lill kollega tagħna għax-xogħol tiegħu u anka l-abbozz ta' rapport li produċa xtaqt ngħid illi hemm bżonn illi l-Parlament Ewropew ikun iktar blanċatu realistiku u dan ifisser illi pala segwitu għal dak li għal-kollega li jem naħseb li għanna bżon ninkludu aħna pala Parlament Ewropew l-informazzjoni kollha li sanna għad dispożizzjoni tagħna bħal per eżempju l-rikonoxximent globali inkluż fil l-outlook ekonomiku tal-IMF u għankandu Għanna nara fl-ambitu ta' fiscal multiplier, konsolidazzjoni fiskali fuq tkabbir, ma nistawx nibqaw ninjoraw għalix sakemm indomu ninjoraw għanew ma nirrikonoxxu dan xorta sensibuħ prezenti fil-fiskali fil-sistemi tagħna fuq medda twila ta' żmien. U żgur anka fuq Eh, dinamika sostenibla ta' dejn dan se jitfaċċa. Deċiżjoni riċenti fuq semestru Ewropew li fost l-oħrajn talab il-Kommissjoni sabiex titlob aktar riformi strutturali, aġġustament fiskali li kun favuri tkabbir u konformità l istrateġija Ewropea 2020, dan ukoll għandu jkun inkluż fir-riżoluzzjoni tagħna. Bla dubju, sabiex niftemu tajjeb, mannix u mux ser ninjoraw ċirkostanzi speċifiċi għal pajiz individuali illi waslu għal tnaqis ta' sforzi fil-qasam fiskali minn ċertu stati membri. Din hija realtà. U l-rapport jisħaq fuq l-aspetti possibbli kollha fil-konsolatazzjoni fiskali Però naħseb li hemm affarijiet oħra li rridu jiġu nklużi għall-implementazzjoni ta' dak li nsejħu risposta integrata u konkreta għal problemi fiskali fuq livell Ewropew u fuq livell nazzjonali. U koll hemm bżonn indirizzaw il-fatt li eh, problemi ekonomiċi fil-2012 għaż-żona euro akkoppjati ma' kondizjoniet politiċi diffiċli ifxeklu l-isforzi ta' diversi stati membri u jħalli impatt negattiv fuq il-ħajja ekonomika, soċjali u politika ta' żun euro. Issa fuq il-proposti, fuq l-emendi li ġew proposti u l-kommenti li smajna minn shadows u minn kollegi oħrajn u rapporter nifsu naħsbu illi palma għal sur pallone il-rapport jista jitjib maġġoranza kbira tal-emendi li ġew sottomessi jistaw it-tejbu aktar rapportija u staqt insemmi emendi illi illi kifat fil-bidu jisqu fuq l-evidenza ġida kollha li għanna għad dispożizzjoni tagħna fuq dan il- din il-ġirja blura biex najdu hekk fil fiskal multiplier. Il-verità hi li ma maħriġniex aġġustamenti fiskali li tajbu situazzjoni. Barra minnek għanna ninkludu emendi li provaw jamlu stqarrija sempliċi għal situazzjoniet problematiċi. U ma nix nisqu fuq awsolita minar vizjoni, minar program għal triq sostenibli mill Laħal L-aħħar punt nistaw nabbinaħ ma' diskussjoni li għannallum, l-lum il-kommenti li tinres u kejja il-proposti il-proposti ta' għanna nseħ il-kollegi, nitlab il-kollegi sabiex jikkonsidraw il-figuri fl-ewwel paġu tal-Herald Tribune tal-lum għanna artiklu li jgħid Public Losing Faith in the European Parliament taqraħ dal-artiklu. Grazzi. Ma jidirx li għab iktar interventi, l mur l-ura għal-daqstan tal-rapporter Alfredo. Grazzi ħafna. L-għabanneċ taqt nir-ingrazzi l-kollegi kolla illi tkelmu għalix emżon ta' għazlet komuni situazzjoni bħal din li qed tiffaċċa l-Ewropa bħalissa, ma mhux l-Ewropa biss, id-dinja kollha. Aħna l-koll nixtiequ ntejbu situazzjoni illi illum fil-kontinent tagħna hija sitwazzjoni fejn għandna pajjiżi li qed ibatu. U jiena favur il-politika tal-għajnuna u favur politika li għandha twassal għal tkabbir. Jiena naqbel meta nitkellem fuq orjentazzjoni fiskali aktar orjentata tkabbir. Fuq dan naqbel, però ma nix nirribtaw ruħna l-dan biss, rridu naraw fejn se jsir ptuħ u tnaqqis, speċjalment eh, minn perspettiva ta' strutturi pubbliċi. Ħafna stati membri mumiex jagħmlu biżżejjed dal-qasam għal-rigward ta' situazzjonijiet li jeżistu f'ħafna pajjiżi b'da mill-pajjiżi mingħajr ma noqgħod eh, eh, neskludi l-ħadd. Ir-responsabilità tagħna hi li nilabu loba favur skabir u ma Zitux it-taxxi l industri għal familja li ħafna pajjiżi għandna pressjoni fiskali qawwija fuq l-industrija, fuq il-familja wkoll, illi ma tistax ma twassalx għal riċessjoni. Is-suq intern tal-Ewropa tjinala, anka tal-Ġermanja, suq intern tagħhom qed jingħalaq, speċjalment fin-nofsinhar tal-pajjiż. U dawn huma konsiderazzjonijiet ma nistax ma nsemmux. Il-konfront u wieħed miftuħ xta' eh, nirrispondi li surrender. Forsi t-figajt ruħi ħażin jien. Jien minix persuna li tajt jewek jewek fis-sens illi billi jiena min sista xej u jiena dejjem nitfaddu bi fuq kollox Probabilment kien hemm traduzzjoni ħażina dak li għalt għaliex jina jina mm, miniex tip ta' persuna li ngħid għandi raġun dejjem meta jiena npoġġi bil-qeda għad diskussjonijiet għal kompromess npoġġi bil-qeda biex niddiskuti mhux biex noqgħod nimponi ruħi u eh, naddi il-kelma tiegħi biss. Iva, veru, jiena nishtiq nipromovi iħsibit ħsibit tijaj, eżempju, pal kollegi oħrajn fuq emenda 79, hemm dibattitu interessanti fuq dan il-fiscal multiplier u ix eh, ikbar jew iżem ir-rata 1%. Idun żommu f'moħħna l-IMF illi qed istabilixxi rata tan nqas minn wieħed fil fiskal multiplier, ejja niddiskutuh dan iva għalfejle. Mussa se nasal kompromessi u ngħid li din hija l-linja fejn ma nistawx nittrattaw fuq l-affarijiet li proponejna. ħafna mill emendi li qrajt u man manklusivi ħafna fil-fatt fl-ambitu ta' tfassir ġenerali. Imma insomma, wara li ċorajda dal punt nil-ingrazza li lil kulħadd ibda Missur Angel u l-kollegi kollha nil intervjenew niltaqgħu fit-12 ta' Novembru meta nittama li nagħmel biċċa xogħol pozittiva. Jekk ma jkunx biżejjed dan nagħmlu la oħra ma' shadows sabiex naslu għal front komuni. Din trid tkun għażla li jaqbel fuqha kulħadd mingħajr l-ebda tip ta' preġudizzju. Grazzi. Okay, thank you very much. Grazzi. Il-vot ser namluħ nhar it-19 ta' Novembru u niprovaw u kollox dim il-plenarja fis-sessjoni ta' Diċembru. Grazzi Alfredo. Naddu issa l-punt 8 il-qafas għal kupru u riżoluzzjoni ta' istituzzjoni ta' krediti u ditti tal-investiment. Gunnar Hotmark Marki kroġbok Grazzi ħafna. Signora President, grazie u koll il-Shadow Rapporters Ġa kena l-opportunità illi niddiskutu dawn il-punti xtaqt najt ħaġa waħda pal-introduzzjoni. Din hija kwistjoni komplessa fuq kif infaslu qafas għal immaniġġar ta' kriżi għal banik. Għanna ħafna punti tekniċi u kontest diffiċli, kompless u mhux faċli toħroġ b'soluzzjonijiet u dan ħadd nota tiegħu fil-laqgħa ma' xedew rapporters meta provajna nsibu x'għandu tkun il-mira prinċipali. Huwa faċli tara li tista' solvi problemi mezzi differenti. Però trid tkun taf x'in tagħmel ovvjament. Ġar darba tkun taf x'in tagħmel, iva tista' toħroġ soluzzjonijiet. Dan id-dossier saċertu pont biex nkunċar ċar il-ħajja mill-ġdid il-kapitalizmu. Ma naħsibx illi għaw min ma jaqbilx illi hemm bżonn illi viza fil-banek għandna nimplementaw ir-regoli illi jikkonsidraw il-profit u anka t-telf li jmorru għand il-proprjetarji fl-ħar mill-aħħar. U naħseb li kulħadd jaqbel fuq da. Memx soċjalisti, memx liberali, memx konservattivi, memx demokristjani, kulħadd jaqbel. Naħseb però illi Hawnhekk ukoll nistgħu naqblu fuq problema komuni. U meta naqblu fuq dan, naħseb inkunu bdejna proċess ta' kif insibu soluzzjoni komuni meta nkun qed nagħmlu diskussjonijiet tagħna dal-kumitat. Hemm ħafna x'jista' jinkiseb fil-qafas għal eh, ġar tal-kriżi hemm bżonn nreġgħu lura l-kredibilità u l-fiduċja u fiduċja u kredibilità ma jinkisbux biss permezz ta' dan il-qafas. Tajjeb ngħidu illi f'dan il-Komitat u f'dan il-Parlament mod parallel ma dan qed nindirizzaw ukoll dossiers oħrajn illi huma relevanti ħafna. Għanna Deposit Guarantee Scheme illi hija kisba fil-flekken sejja Single Rule Book. U naħseb illi minn dil perspettiva mill-perspettiva ta' dal-Komitat, għanna responsabilta speċjali sabiex niżguraw illi din is-single rule book tkun implementata ma kemm jista' jkun. Għaliex dan ser joħloq il-pedamenti, ser jibni il-pedamenti, joħloq il-prekondizzjonijiet għal diskussjonijiet kollha għal kwistjonijiet kollha li nsibu wara il-kwistjoni tal-Unjoni Bankarja. Naħseb li iktar importanti huwa l-fatt li single rule book qed japplika u mhux jistaqsi mistoqsijiet qed japplika fil-Stati Membri kollha tal-Unjoni. Mill-perspettiva tiegħi naħseb għandu jkun hemm perspettiva komuni li konna front komuni sabiex niżguraw din ir regula l ewropa kollha. Navitaw frammentazzjoni. kultant kelli mod kemm xejn ironiku f'dal komitat fejn konna li kull darba jkollna problema nivvintaw unjoni ġdida u fl ħar mill aħħar ħan uħorġu bxaħġa pal l-Unjoni kontra il-kesħa u kontra l-irjiħat u l-pneumonia nsi, pero għanna Unjoni illi illi iġġildet għal ħafna affarijiet, iġġildet fuq livell politiku u ekonomiku sabiex naslu fej wasanna l-lum, u naħseb pero li għanna nevitaw frammentazzjoni. U għatmu se nigzbu stabilita ħjar jekk niframmentaw l-Unjoni di direttiva dan il-qafas hija kisba kbira f'dal kontest. U għanna ninvestu kemm jista' jkun sforz dan kollu. Naħseb li l-kol nistaw nilqaw il-proposta minnaħa tal-Kommissjoni, naħseb li hija proposta tajba ħafna, u f'temni ġenerali najt li dan missu wasal kemm xejn qabel, però issa irridu nindirizzaw mala kemm jista' jkun. U nixtiequ niksbu riżultat dan id-dossier bad dossier oħra mala kemm jista' jkun u mingħajr ma nħarsu żejjed lejn kwistjonijiet oħrajn illi għadhom pendenti għaliex fl-aħħar mill-aħħar jekk qed nippruvaw nsolvu problemi kollha li qed niddiskutu b'rabta mal-Unjoni Bankarja u l-isforzi bankarji ma kollha f'dan id-dossier għat musse jiena xinna l-estu proċess għalix kif tafu tajjeb huwa diffiċli illi niksbu s-CRD4 u uh, gwalment diffiċli huwa deposit guarantee scheme jekk nitfaw respons fil-offa biex najduwek se staġnar illi iwassal għal imminar tal-isforzi li għamilna floqsma l-oħra. għandi xi direzzjonijiet li inkludejt fil-proposta tijaj, l għenet li niżguraw li nistgħu nżommu l-Unjoni Maquda u li nimplementaw dan id-dossiers u nkopru l sati Membri kollha tal-Unjoni. Tieni punt li hija l-mira wkoll tal-proposta tal-Kummissjoni li niċċaraw u nizguraw il namlu differenza bejn eh, eh, dak li u dak li mhuwiex nevitaw kull tip ta' eh, nuqqas ta' ftej, mandu jkun hemm għan komuni tal-isforzi tagħna. Meta nkunu l-esti b'din il-leġiżlazzjoni b'dan il-qafas tas single rule book m'għandux ikun hemm banek li jkunu gbarwis biex ifallu. Nittamaw li l-ebda banki ma jfalli. Imma fl-aħħar mill-aħħar nafu li l-banek se jfallu iva. Mbagħad se jkollna bżonn leġiżlazzjoni stabbli, sistema stabbli, illi jagħmilha realtà li anke ban ikbar jistgħu ifallu. Għaxbek mhux biss inkunu tajna ħajja miġġiet kapitalizmu grazzi għal grupp politiċi kollha, ma dan ifisser ukoll il-responsabilta fuq kif naġixxu jinsab fidejn l-azzjonisti wkoll u dan għandu effett speċjali li nittamaw illi jista wasal għal tibdil fis-swieq bankarji Ewropej. U għal daqstant provajt nissepara u ċoħġodda fuq kif uh, nindirizzaw rizoluzzjoni provajt niċċara illi ġala darba bank ikun bank ta' responsabilità tal-azzjonisti, mhux se konna stati li u ftit joħolqu situazzjoni fejn is-suq jemmen li l-istat ħa responsabilta sħiħa li xfaħam laħar dan ma jossanna mkien għal daqstant għamenni aktar ċara ċarajna differenza bejn il-kupru rezoluzzjoni. Eżempju wieħed, il-manager speċjali ċaqlaq dan fil-rezoluzzjoni fil-parti għandu xtaqsamma l-rezoluzzjoni u dan din hija diskussjoni taħraq anka dan il-Konsil għaliex meta pubbliku jkun qed jintervjeni meta l-istat kun qed jintervjeni fil-bank l-idea awtomatika hi li min qed iħallas it-taxxa qed ikollu jħallas ukoll. U fuq dan għanna nkunu ċari, nkun hemm bżonn nagħmlu differenza bejn ir-responsabilità tal-azzjonisti meta l-azzjonisti namlu responsabilità u meta il-gvern qed Et-tieni punt li kien importanti li għalija wkoll u preżentajtu kol fid-diskussjonijiet bikrija li kellna naħsbu li huwa importanti niċċaraw id-differenza ta' meta jkollna 'K'i-kriżi bankarja, li mhux kriżi kull kriżi bankarja l-istess, dan mhux bil kliem Imma t-nitkellmu fuq situazzjoni essenzjalment differenti, meta jkollna bank individwali jew eh, żewġ banek fi kriżi, din differenti meta jkollna kriżi bankarja. U hemm mhux differenti għal kriżi wkoll. Meta jkollna kriżi bankarja, kriżi sistematika, ħafna drabi konna zbilanċ mikroekonomiku li joħloq problemi għas sistema in ġenerali. Dan jista' jkun riċessjoni, kriżi globali, eh, kriżi fil-soq tal-bini u eh, zbilanċi oħra mikroekonomiċi meta dan joħloq situazzjoni fejn ċertu banek jaħdmu ħjar minn oħrajn minħabba eh, il-ġestjoni tagħhom, imma l-problema prinċipali dejjem tiġi mis-sitwazzjoni esterna. Meta jkollok bank sitwazzjoni ta' kriżi, huwa l-bank individwali, il-management, l-azzjonisti li jkunu ħadu deċiżjonijiet ħżiena ma jkunux ħadu r-riskju kif suppost, forsi kollhom mudell ta' negozju ħażin. Hija problema illi titwilet fil-bank innifsu. U f'dal kuntest il-proposta kif inhi proposta tal-Kommissjoni hija tajba biżejjed. Però naħseb illi għandna bżonn nikkonsidraw ukoll x'namlu meta jkollna kriżi sistematika għaliex din kienet il-problema li tfaċċa tal-darba tnejn tlieta. Kriżi bħal din dvarja minn mument għal ieħor ikun perikolus illi ngħidu ħan nittrattaw kriżi sistematika b'tali mod maniera preċiża għax imbagħad nispiċċaw nagħmlu l-istess żball li jagħmlu ġenerali meta jippjanaw eh, gwerra mitlufa. Kriżi li ġejja mhux se tkun par kriżi ta' qabela minħabba diversi raġunijiet, l-istorja eh, dvarja. Eh, il-krizi li għaddit ma kienieċ tant gravi minħabba kellna l-liġi tħarisna ma' kriżi li jmiss se tkun iktar perikoluża u naħseb ħadd hawn ġew ma jista' jaħlef li mhux se jkun hemm kriżi bankarja fil-ġejjieni. Għal daqstant għandna niżguraw li jkollna liġijiet ġusti biex ħarsuna kontra dan. Fuq il-proposti addizzjonali tagħna fuq il-proposta tal-Kommissjoni napprovajt niċċara id-differenza bejn kriżi bankarja u kriżi, anzi kriżi ta' bank, kriżi sistem sistematika fil-rapport, tkellimt fuq kif tiddefinixxi kriżi sistematika u kif tiddefinixxi interventi u għodda sabiex nindirizzaw dan. Ġifiri barra l-għodda il-Kommissjoni proponit, fost oħran Berlin 2, nżittu kol tlet eh, għoddot ta' intervent publiku, capital injection, partial ownership u temporary ownership. Nixxelluk xtaqt najt? Illi jina ma sirt soċjalist mill malada. Dan u mod kif niċċaraw, meta u għacċettabli illi l-pajis, l-istat, il-gvern jintervjeni u meta ma jkun ġust. Għalix fil-realta, meta jkonna krizi bankarja, u ekonomija tinsab krizi serja, it-talba l-intervent pubbliku se tkun hemmhekk. U dan u l-unika mod kif niġġieldu il-biża u niksbu lura il-fiduċa l-kredibilità. Sabiex mm, jerġa' jkun hemm xi tip ta' intervent pubbliku hemm bżonn nevitaw dan kemm possibli, però meta se jkunna sitwazzjoni bħal din, hemm bżonn niżguraw illi konna liġi ġusta sabiex naraw illi dan ma jsirx meta ma jkunx meħtieġ illi tislet linja mhux biss meta tkun tista tagħmel dan imma anke meta ma tistax. U xi kultant naħseb fid-diskussjonijiet illi kellna Hemm nuqqas taftajim fuq il-fatt illi meta tfassal li ġid dal-qasam kont tiftaħ il-bibin għal dan. Jien nasem meta tfassal li ġijiet toħroġ bi kriterji ċari fuq meta gvern jista' intervjeni jew le. Din kienet waħda mill-affarijiet li xtaqt niddiskuti f'aktar dettal tal-Kumitat flimkien ma' Shadows. Punt ieħor il-Berlin. Bejlin hija odda importanti, imma l-odda Bejlin hija għandha karatteristiċi importanti. Hija ħaġa tajba għaliex għandha uh, effett eh, illi jaħdem minn qabel, qabel ma titfaċċa problema. Għal daqstant jena proponejt odda oħra, public intervent publiku, U diskunu li paldi ġabdit fost shadows Kif? Nistaw nizviluppaw din lodda sabiex namlu aktar kredibli. U kol kif nistaw nużawa fi krizi sistematika. L-idea tiegħi li nidħol diskussjoni teknika ma' shadows manka f'dal-kumitat fuq kif niżviluppaw din l-odda. Jista' jkun li hemm bżonn iddefinixxu aħjar id-dejn fil-banek illi għanna nwarbu għal-bejlin. U fuq dan rridu niddiskutu. ċikoltant nissorprendi ruħi għax ma nkunx naf eżattament suppost isir. Mr. Schmidt kien sorpi ħafna aktar minni meta għaddan. U eh, rridu naraw meta din l-odda sen isu bħala eh, odda utli f'każ ta' kriżi bankarja. Naħseb illi fuq il-, -il Resolution Funding hemm diversi raġunijiet għaliex din eh, l-odda da tkun m'għandix tkun esposta żewġ raġunijiet għal dan. Jekk għandek eh, fondi ta' riżoluzzjoni finanzjarja li tkun esposta tara li ħafna drabi ma jkollokx il-flus li hemm bżonn. Sisi kriżi sistematika anzi backspose financing. Money available. Eh, irrid ikollok il-flus disponibli għal din ir-riżoluzzjoni, però se jkun hemm effett ieħor. Għaliex jekk għandna aħna finanzjamenti ex post, ifisser li dawn il-banek li jkunu ħadmu tajjeb se jiffinanzjaw dawk li ikunu ġibu ruħhom ħażin. U din hija l-istess ħaġa eh, kif kieku aħna najdu lil kumpaniji tajjeb tajba iħalsu għal kumpaniji ħzina. Jew eh, il-fatt li il-parlamentari tajba se jħalsu fisem il-parlamentari ħzina. Dina miex ġustizzja. Minix se nitkellem fuq ħadd. Imma hemm bżonn irid ikun hemm finanzjament illi huwa kredibbli illi kulħadd jemmen fih għax inkella mhux vala pena niddiskutu. U il-skemi ta' garanzija ta' depositu kif se jiġu użati biex nkunu nistaw e, nisilfu il-flus għall-istati membri. Imma mod ġenerali nħoss li dina kwestjoni importanti ħafna u jena eh, kontent li għanna l-opportunità li nitkelmu fuq għanna kellna esperienzi importanti, interessanti anki ma' shadows jina inħares il-qoddim eh, li nisma reazzjonijiet tagħhom imma anki fil-laqat li ġejjin għal shadows u naħseb li sejrin issa sen niksbu element importanti fuq kif nistaw nsaħħu dejjem aktar din l-Unjoni Ewropea. Grazie. ma naħsebx, jiena se nitkellem fismi iktar tard, pero rrit najt li Eliza eh, titlob skuza għaliex ma setax tkun prezenti. Tajjeb, mela issa naddu għal Shadows. Grazzi, ħan bil ġermani sa' xandi grupp ta' eh, zjara, grupp ta' Eh, vizitaturi mill-Austria, kollegi tal-Università, eżekuturi u intraprendituri. Għan eh, itkellem, ġerom li jisador ribsu il-headphones. L-għalnet nil-għakom fi Brussel. Min għet eh, jiddubita li dan id-dossier u għahet mill- iktar importanti li se nitrattaw f'din il-leġislatura, diġa l-bira seta jara illi fil-laqa tal-President tal-Kontabilità Nazzjonali rajna illi stajna nifmu b'mod ċari li ħafna banek kienu f'diffikultajiet kbarek gbarek ħarsu lil il-kontabilità tagħhom. Għal daqstant issa l-Kummissjoni eh, tart edha tippreżenta din il-proposta. Għal daqstant jiena ninaqgħod ma' dak li tkellmu qabel u biex ngħid li din hija fil-fatt rapport bilanċat. Però naħseb illi hemm possibilità li wieħed itejjeb. U nixtieq eh, għal titjib, u nixtieq illi nitkellem fuq dan. Din il-proposta tal-Kummissjoni bħalissa qiegħda tippreżenta wkoll il-proposta tal-Unjoni Bankarja. Illi hija magħmula minn tliet pilastri, ċoe sorveljanza, il-garanzija tal-fondi u il- Eh, performance tal-banek. Jiena ma naħsibx li rridu nistennew biex niddiskutu dawn il-kwistjonijiet sa' kemm ikonna l-Unjoni Bankarja. Peress li l-Kommissjoni għamlet il-proposta nistgħu nitkellmu fuqha. Hemm punti illi jiena nista' naqbel fuqhom u se nitkellem issa u mbagħad nista' nitkellem fuq l-affarijiet fejn ma naqbilx. Huwa veru illi il-banek kollha għandhom jirrispettaw din id-direttiva, però rridu nistaqsu il-prinċipju ta' sussidjarjetà. il-abbozz ta' rizoluzzjonijiet dawna minn qed jagħmilhom l istati membri, eh, organizzazzjoni ċentrali, jiena kuntent illi Gunnar jaqbel fuq il-bejlin għax b'din il-bejlin għandna strumenti importanti il-finanzjament tal-banek. Eh, u anki sistemi l-oħrajn ta' assikurazzjoni jibqaw kompetenza tal-istati nazjonali. Issa jekk huma disposti jintervjenu bħala eh, bħala fornituri ta' krediti jista' hija kwestjoni oħrajn. Dawn qatt iridu ndiskutu fuqhom dawn il-kwestjonijiet. L-onnet jiena naħseb illi il-proposta tal-Kummissjoni fuq il-bejlin illi hija lodda ewlenija tal- Eh, ta' salva, ta' salvazzjoni u eh, o strument eh, privileġġat, però jekk ma nagħmlux bis-serjetà din il-kwistjoni se tkun negativa. E, meta niġu għal bejlin irid ikollna dawn investituri potenziali, Il-banek l-oħrajn mhux se jkunu inklużi f'dan il- proġett. Aħna ma nistawx nħedġu il-banek biex jihdu eh, is-sogri ta' banka ta' bank ieħor. U għaltrim inkella naslu mux illi neħu il-riskju ma li nċaluħ fuq ħatiħor. Għalda stant min jista jkun investitur interessat f'dan il-kas jista jkun E, illi kunu l-assikurazzjonijiet. L-assikurazzjonijiet għandhom il-vantaġġ illi jkunu jistgħu jieħdu riski jieħdu sogri fuq iż-żmien twil fuq il-medda ta' żmien twila. Jekk mbagħad is e, situazzjoni tkun ħażina, l-assikurazzjoni ma ssibx ruħha f'sitwazzjoni ħażina. Però minkejja dan l-assikurazzjoni tamela possibbli għandha l-possibilità li tagħmel intervent. E, il-fondi tal-pensjonijiet u koll ikunu jistaw jihdu sem f'dan l-istrument tal-bejlin il-pensjonati. Sfortunatament, rajna li f'dawn l-ħar zminijiet tilfu ħafna. Irridu nirriflettu sow fuq din il-kwistjoni. F'kull każ jiena naħseb illi jistaw ikun hemm investituri utli. It-tieni kwistjoni, kif se nittrattaw il- self tal-bane ke li għandhom krediti ta' ftit xhur biss. Gunnar qed jipproponi li neskludu dawk li għandhom eh, krediti skadenti għal 10 xhur u l-Komissjoni qed tajt eh, dawk ta' xar biss irridu naraw e, xinija l-opinjoni tal-esperti għax ma nafx li mu għal-ħjar periodu. Imma e, għandi mistoqsija, dan l-istrument ta' Belin kemm għandu jkun importanti? Jena diskutejt ma e, responsabilitajiet li għalu li għandu jkun 5% tal-assi totali, mux tal laski tar-riskju, le ta' 5% tal-assi totali u jider li li e, eh, dinija l-aħjar e, eh, impostazzjoni. 5% eh, min jgħid li jista' jkun daqsxejn iktar, però jekk aħna nikkonsidraw illi għal-regoli tal-kapital propju hemm kondizjonijiet severi, allura naslu għal rata perċentwali olja. Għal daqstant huwa importanti li nit U ħafna li nitolbu 5% għal dawn is-sitwazzjonijiet normali. Jena naħseb illi il-pjanijiet ta' svilupp ta', ta salvazzjoni mandux ikun fuq livell ta' grupp imma eh, mhux biss fejn namlu konsolidazzjoni, ma fejn eh, hemm anki eh, organizzazzjonijiet internazzjonali ankella jkollna il-problema illi maħniex qed nirsolvu il-problema home host u min se jagħmel is-sorveljanza f'dawn is situazzjoniet Fejn irridu namlu għadin l autorita ta' sorveljanza viċin tal- eh, pajis ospitanti tal-pajis ospit tal-banka tal-bank tal ma huma kollha kwistjonijiet li rridu niċċaraw. U, u din hija kwistjoni li għada għada miftuħa. Jena naqbel ma' Gunnar, meta jgħajt li forsi fl-istrument bejlin kif innu previst issa, rridu prevedu anki l-possibilità li kunem intervenzjoni tal-istati mem, tal-istati membri. L-istoria tal-limna illi u eh, situazzjoni realistika jekk anki f'ħames snin oħra jkonna krizi oħra, Jiena naħseb illi l-istituzzjonijiet finanzjari għat mandomx bizzejiet strumenti biex jirsolvu il-gvernijiet minnajr il-ċittadini. Jiena nibżawis illi dan il-periklu jeżisti u naħseb il-proposta ta' Gunner hija raġunevoli. E, u għandu esperienza fi disajnijiet kien responsabli pol, pol, politiku u jaf u jaf ta' ta', ta dawn il-kwistjonijiet u jaf fuq iċi titkellem. L-aħar punt u ċar illi il-fondi kemm dawk ta' żvilupp kif ukoll dawk ta' assikurazzjoni jridu jkunu finanzjati. Ma nistawx illi meta jkonna problemi u ma jkonniex strumenti. U importanti naraw dak li l-pajzi membri u jamlu. Forsi ħames snin oħra, xar snin oħra jbidlu, però rridu namlu liġi u waħda biex nisolvu problemi għanna l-lum u illi il pajzi membri differenti diġa edin eh, joħol u eh, fondi speċifiċi eh, ta' differenti bħafna ċerti każijiet hemm qed ifadlu, però hemm ħolqien ta' fondi differenti eh, kemm fil- eh, kobor ta' dawn il-fondi kif ukoll fil-mezzi li qed jużaw fil-pajjiżi differenti. Gunner għamel eh, biċa xogħol importanti ħafna u sissa irnexxilu anki għajjem diskussjoni pozitiva ta' ħafna mal-shadows u jina zgur illi sensibu soluzzjoni. Grazzi. Grazzi. Lamberts, Gunnar inti irrabjajtni għax meta illi eh, ma rridux namlu flimkien il-profitti u terf, e menti semmejt il-Greċa. Enti ma semmejt il-Greċa, eh, pero jina Eh, jina xtaqt jina xtaqt namel eh, eh, kont kien kien f'moħħi li nitkellem fuq il-Greċa u anki fuq l-Irlanda. Mela, aħna diġa tkellimna fuq il-proposta tal-Kummissjoni, mhux se nirrepetija. Se ngħid xi ħaġa fuq il-bejlin. Jiena naqbel li dan l-istrument għandu jkun realistiku, wieħed li wieħed jista' jaħdem fuq jiena ma naqbilx li wieħed għandu jneħħih. Nixtieq nifraħle fuq il-mini smieħ li kellna kienet waħda mill-laqwa l-isbaħ diskussjoniet li għad kellna fuq dawn il-kwistjoniet. E, kienet formula eccellenti. Però għandu ikkolna dejn li wieħed jista' jagħmel bejlin fuq u reali. Jiena naturalment peress li nafu illi l-ikbar xkiel huwa l-effett dominu potenzjali ma jistax ikun fidejn istituzzjonijiet li jistaw jipropagaw krizi istituzzjonali, krizi finanzjarja. Irridu naħsbu u rridu niddeċidu min ikun jista' jżommu dan l-istrument fidejn fidejh. E, dawk l-istituzzjonijiet li jistaw ikollhom dan id-dejn ma jistawx ikollhom dan id-dejn fuq livell primarju, però ma nist naċċettawx nipermettu illi jamluħ dana fuq livell sekundarju ma nistawx aħna nipermettuħ da jekk hija zona projbita illi jsir dan għandu jkun eh, projbit b'kull mod. il tieni punt illi konna sellun għal l-istrumenti tal-intervenzjoni tal-Istat naqbel imma din hija l-aħħar risorsa U nishtiq ngħid xi ħaġa fuq din, żewġ affarijiet biex ngħid il-verità. Għalija dinja kważi l-istess ħaġa uh, illi wieħed ikollu eh, l weapons of mass destruction. U meta wieħed ikollu din l-arma nukleari, l-aħjar ħaġa li ma jużajiex. Però mhuwiex ċar fil-mentalità tal-għadu tiegħek meta inti ħatuża u jew meta għandek tint intenzjoni tużaha, ġifieri fi kliem ieħor ma jistax ikun hemm strument awtomatiku jista' ikun użat mill-eżekutivi tal-banek, però għandu jkun b'mod illi wieħed ma jistax ikun jaf minn qabel. U dina eh, dan huwa strument illi se jneħħi kompletament ix-shareholders u l-bondholders. ma nistawx aħna ninkludu anki titolari oħrajn ta' kapital jew ta' dejn. U dan għandu jkun ċar. U il-Komissjoni qalet il l-istati eh, mandomx ikollhom din is-sitwazzjoni ċara minn qabel. Tret punt, inti qed qed nara li inti neħejt il-dispożizzjonijiet li qed jgħidu pratikament illi jekk il-pjan tarkupru ma' ma, ma, ma tabilx, eh, ma jaqbilx mal-banek, allora l-banek un bat iridu jaċċettaw dan il-pjan. l awtorità għandu jkollha l-possibilità illi illi ifaslu l-bank għal xaħġa li hija possibbli li wieħed jirsolviha. Jiena mhux qed ngħid li għandna istituzzjonijiet illi mhumiex possibli eh, possibbli li wieħed jirsolvihom. Et nara wkoll li qed illimita l-ambitu tal-stress test lejn aħna nixtiequ li konna zona wisa għall-istress test. Naf li u defix li fi krizi sistemika, eh, pero meta naslu għal-ihda jkun hemm bat intervenzjoni tal-Istat, pero hemm modi kif il-banek ikunu esposti għal krizi sistemika. Per eżempju, wieħed jista' jkun inqas interkonness. Eh, dan jiddependi mill-livell ta' interkonnessjoni li wieħed ikollu fl-istituzzjoni tiegħu. Però dan huwa fuq livell ta' istituzzjoni. Issa fuq fejn aħna sen eh, namluwa l-autorità ta' rizoluzzjoni u supervizur ek sen daħlomx dawn taħt l-istess regoli, e, jiena li taħġa importanti li konna ħaġa effiċenti. Jiena nishtiq li konna ħaġa li taħdem verament bis-serjetà u it-tini punt, meta niġu għal risoluzzjoni ta' istituzzjoni, jien marriċ ikun hemm livelli mm, eh, differenti, nixtieq li jkun hemm deċiżjonijiet eżekuttivi Eh, naqbel ma dak li għal-Wolf, illi jemżon ninkludu il-pjanieta rezoluzzjoni fuq livell tal-grupp ma ma l-pjanieta rezoluzzjoni fuq livell ta' sussidjarja. U rridu neskludu anki l-iskemi ta' garanzija ta' depositu minn kull involviment f'dan il-rizoluzzjoni. Il-fondi ta' rizoluzzjoni għandhom jiġu eh, finanzjati minn qabel ta' d-ġadni u jiena bat nishtiq nitkellem fuq il-kwistjoni tal-Unjoni Bankarja. Meta ħna nġibu fl-imkien mekanizmu ta' supervizjoni waħdini għal-banek Ewropej, minnajr ma' inkunu għamilna eh, il-rizoluzzjoni u l-iskema ta' eh, garanzija ta' depositu miex ħaġa serja. U l-istess ħaġa mm, ma nistax nara, għaliex għanna nistennew eh, biex ikonna testi oħrajn. Għanna test u dimna, dini opportunità biex il-ħagġa din il-kwistjoni nirsolvu għadar dejjem u għanna nieħdu l-opportunità biex nisħu fuq il-fatt li aħna għanna bżon mux biss ta' sistema ta' autoritajiet rezoluzzjoni jew sistema ta' eh, ske, ta' skemi ta' garanzija ta' depositi jew ta' fondi ta' rezoluzzjoni imma illi e, eh, nerxu lejn fond integrat, autorità ta' rizoluzzjoni, eh, skema ta' garanzija ta' depositu integrat. Dan huwa dak li għanna f'moħna. U minn dan, e sitwazzjoni ma taħdimx. U nixtieq nagħlaq fuq nota forsi daqsejn tar filosofika x'inti inti għad gunnar illi aħna eh, nafu u aħna ċerti fuq dak li aħna eh, naħsbu bħala politiċi u inti għad mod ċar illi mintix żgur. U jina qbel miegħek aħna m'għandniex naġixxu eh, bħalli kiku aħna kellna xjenza preċiża fuq dak li għanna nagħmlu. L-inkwiti huwa illi din battiġi tiġi użata dan l-istrument biex ma jsir xejn. Il-wieħed jagħmel deċiżjonijiet politiċi u ekonomiċi mhijiex xjenza diretta u eżatta illi niddeċidu dak li se ninkludu f'din il-leġislazzjoni jew anki fil-liġi oħrajn. Iva, huwa veru jista' jkun li nagħmlu żbalji, però rridu nkunu ċari. Illi jekk aħna ma nbidlux l-istruttura attwali, huwa wkoll uh, eh, sotta sogru u jista' jkun hemm konsegwenzi. Għal daqstant irridu nikkonsidraw mhux biss dan imma anki l-opportunità, il-possibilità li wieħed ma jagħmel xejn. Il-fatt li aħna nbidlu l-parametri, l-arkitettura tas sistema nistgħu nagħmlu żbalji u rridu narfu li aħna m'għandniex xjenza preċiża fuq kif il-sistema u l-ekonomija ħataħdem, però dana ma nistax nużawa bħala skuża għal biex ma nagħmlu xejn. Għaliex il-nuqqas ta' regolamentazzjoni hija eh, dak li ħolqot il krizi u ma rridux nerġgħu insibu ruħna fl-istess situazzjoni sentejn oħra. Mm. Eh, eh, ma nistax neskludi għadri il-possibilità u nittama illi b'dan ix-xogħol li qed nagħmlu nistgħu ngħinu biex dana ma jsirx. Grazzi, Viki. Grazzi ħafna. U grazzi anki ta' xogħol ta' rapporters u ta' shadows aħna kollha nixtiequ norbtu eh, no, mm, ċiklu tal-banek u uh, jiena naqbel illi rridu naqblu fuq eh, regolamentazzjoni wahdanija mill-aktar kmini possibli, forsi tixtieq tiġi u tiddiskuti fuq uh, dawn it-trialogi li aħna jkonna minn għalija fil-21 se jkonna mhix ħaġa professjonali illi Eh, l-MEPs jirċevu 160 paġna ta' test biex ikun jistaw jinnegozjaw għambat l-għada. Aħna ħdimna tajjeb eh, fl-imkien, pero rridu namlu anki xogħol professjonali. U, ma jistax ikun li tibatunna dak il eh, kwantita enormi ta' xogħol. Hemm xi din il- il-ġestjoni e, e, illi njamlu intervenzjoni kmini wis e, hija kol negativa u dina għanna ninkluduha fil fazi ta' riżoluzzjoni. Pero naħseb illi fuq il-pjanifikazzjoni ta' riżoluzzjoni din għandha tkopri l-banek kolla. U jina inkwetata li inti tajt li l-Stati membri l-possibilità li għajdu illi il-banek zar memx għalfej jiproduċu prenijiet ta' rezoluzzjoni. U jekk inħarsu lejn lezzjoni li ħadna mill-krizi f'ħafna pajjiżi kien hemm dawn il-banek illi eh, bdew din il-krizi sistemika għal daqstant jiena kontent illi il-banek zar ikollhom reġim iktar ħafif, però ma nistawx najdu illi marridux illi sezzjonijiet sħaħ tal-industrija eh, illi eh, eh, ikunu ikollom jirrispettaw dawn ir-regoli. Dan għadha xejn wis, jina naqbel illi natu l-autorità tal pajis ospitanti xi setat biex naraw kif il pjaniet ta' rkupru jistaw jeżistu anki fuq il-livell ta' dan il-pajis. Għax din hija wkoll lezzjoni li nistaw nitalmu minn din il krizi Fuq il-kwistjoni ta' bejlin u kemm għandu jkun dan il-bejlin, eh, din hija kwistjoni delikata ħafna u komplikata. U fl-aħħar trialogu ta' CRD eh, aħna e, tawna lezzjoni twila mill-Kommissjoni illi ma nżidux iktar kapital fuq il-banek li huma esposti għal dan iċ-ċiklu ekonomiku imma rridu naċċettaw li hemm kwistjoni proċiklika. Aħna għadna rridu kunem hemm iktar kapital jew iktar bejlin f'dan il-żminijiet diffiċli ekonomiċi. Jiena inħossni inħosni li eh, ta', tirani din it-tini kategorija ta' bejlin għal kategorija ta' dejn illi hija fidejn dawk li mumiex banek, għal daqstant jekk eh, il-bank ifalli u ikunem bejlina liħ ma jkunx hemm eh, ma jittħiċ dan id-dejn fuq banek oħrajn. Eh, imma, għallara, xifissru dawn, se jkunu dawn il-funzi tal-pensjonijiet, għana xifisser assikurazzjoni, anki jekk mumiex il-banek il-li huma titolari tagħhom, imma il-autoritajiet l-oħrajn li għandhom fidejhom dan il- strument se jkun hemm konsegwenzi ekonomiċi u politiċi. Biex ngħid il-verità kieku jiena kont kumpanija ta' assikurazzjoni, jiena eh, kont ikun kontenta kieku kelli dejn separat li nista' nixtri. Għaliex eh, eh, għax il-kwantità il, il, daqshekk limitata. Għal daqstant jina għadni propju ma wasalx biex niproponi din tranx separata ta' dejn uh, bailinable uh, illi għandu jkun fidejn ċerti investituri. Jina naħseb illi rridu nisimaw anki l-opinjoni ta' oħrajn illi jishtiqu iżommu l-ambitu ta' dak li huwa potenzjalment bailinable għal dak li huwa possibbli, per eżempju. Ma nistawx assolutament naċċettaw illi naslu f'sitwazzjoni pubblika fejn ikun hemm eh, flus bħal bank tal-Iskozja, bħal Bank of Scotland per eżempju, però illi mhux qed jasal dana ma jistax assolutament jiġri. Għandu jkollna eh, firxa l-iktar wisa possibli ta' strumenti li jistgħu jiġu inklużi fil-bejlin u il eh, eh, u dawnu huwa komplikati verament komplikati ħafna. Jiena naqbel illi eh, hemm illi l-pubbliku jieħu u ukoll, però din għandha tkun l-aħħar risorsa u għanda tkun rizorsa illi tatin aktar żmien u iktar likwidità il-banek mm, il-bankieri il banek il bankieri <laughs> mhux dejjem eh, ikollom raġun fil-ġestjoni tal-banek tagħhom, u l-politiċi iktar għar minnhom. Issa fuq il-kwestjoni fuq il-kwestjoni ta' DGS. Jiena nifem illi eh, ex ante DGS jista ikun tajjeb ħafna għal ċerti pajjiżi fejn il-banek huma żgħar, però ma ridux naslu għal situazzjoni fejn ikun hemm armonizzazzjoni ta' DGS, Deposit Guarantee Funds, u f'pajjiżi oħrajn fejn memx DGS finanzjati b'dan il-mod jekk id-dejn mhuwiex reali għax il-pajis qed joħroġ id-dejn eh, li jekk jekk minister Rasbal huwa il mudell Zvediż u jista' jgħid li dan huwa dejn net u l-bank memx għalfejn ikollu kapital u mandux fej ikollu likwidità għall-assi likwidi. Eh, u dana ma, ma mandu lebda sens reali fil-protezzjoni ta' depozituri. Hemm kwestjoni tal-protezzjoni tad-depożituri fejn ċerti banek jgħatu preferenza lil ċerti depozituri f'każ ta' bankarotta. Per eżempju, hemm banka amerikana, australjana, ċiniża. Ċerti depozituri tal pajjiż tagħhom stess se jiġu eh, protetti qabel mm, ċittadini ta' pajjiżi oħrajn. Jiena ma naħsibx li din ħaġa tajba, din hija ħaġa li rridu nirriformaw eh, fil-każijiet ta' falliment. U matem kwistjoni oħra sensitiva fuq il setat ta' medjazzjoni vinkolanti illi palissa dejjin negozjati ta' CRD u sakemm aħna insolvu dawn il-kwistjonijiet fuq il-Unjoni Bankarja u l-Autorità Bankarja u sakemm għawnek eh, eh, se tibqa din il-kwistjoni sensitiva. Għatem ħafna xogħol xissir u se naħdmu ħafna eh, mill-qrib biex nippruvaw nirsolvu dawn il-kwistjonijiet kollha. Il-kellim li mis mux ijetaw? Signora, għandi issa eh, l-speaking list għan iċċekjaw għandi jien stess għal xmit bita simen għaw xħatiħor li forsi jishtiq jitkellem jivem il-kommissjoni ovvjament jek jibqanna l-ħin imma l-priorita juhdu għal-membri ovvjament. Ole Ludwigsen l-ewel. Inti lest? kieku jkun aħjar bil-mikrofonu. Varsågod. <laughs> Kom ta lite allmänna... Tajja, pujs, grazzi. Għandi kommenti ġenerali x'namel biex nirrispondi għax li għamel Gunnar. Mux fid dettal senejt, ma b'mod ġenerali, f'dan il-labbozz ta' rapport ikopri punti tajbin fil-fat Per eżempju, il-fat li rridu noħorġu miżuri iktar eżatti li joruna bitċar meta ikunem hemm bżonn l-intervent tal-awtorità u jieħdu miżuri wkoll vizavi l-banek. Imma il-proposti ta' Gonar eh, jistaw ifissru li r-rabta bejn l-istat u l-banek tista' tkun iktar b'saħħitha milli kienet qabel f'dawn ir-rabtiet fi żmien ta' kriżi ħafna drabi kienu perikolużi għax eh, ara ġara fl-Irlanda, fl-Spanja, meta eh, toħroġ dinamika destruttiva ġifiri relazzjoni bej il-banek u il-gvern. Il Gunnar għal li dawn ir-rabtiet iridu nsaħħuhom imma dan jista' jkollu l-problemi tiegħu. Huwa wkoll favur il mekkaniżmi tal-bejlin. Imma dan il mekkaniżmu għandu jintuża biss rarament u b'ħafna attenzjoni. Hemm ukoll il-kwistjoni tal-resolution funds L kull eh, pajis għandu jiddeċidi u meta jieħu ċertu miżuri. Imma jiena naqbel li l-istat ir-rwol tiegħu irid ikun ċar, m'għandux nibqgħu naif forsi, hemm bżonn li wieħed jikkunsidra l-istampa kollha. Ħafna drabi eh, jien jidher li inti mort ftit, esaġerajt ftit fil-fatt naħseb li rridu inqisu perspettivi oħra. Naraw x'ġara f'pajjiżi oħra fil-Istati Uniti pereżempju. Jekk inti tara x'qed isir hemmhekk naraw li sistemi hija differenti tagħhom. Huma l-Amerikani kienu ktar deċiżi meta kellhom jitrattaw mal-banek u raw ċertu mod kif iddeċidow iktar ċar Ma nistawx inħallu aħna kif namlu l-affarijiet fl-Europa li kollox ikun responsabilta tal-banek u ta' minħalles il-taxxi. Fl-Stati Uniti kienem xi tmin bank li għala eh, fl-Amerika u jew li kellu problemi imma dawn ma sofrowx in-nies imħabba fihom dejjem hemm problema li nintilfu fid-dettall għalhekk irridu nagħmlu sforz biex naraw l-istampa kollha kemmi. Gunnar, ukoll ħaġa oħra ngħidlek li eh, issa qed nara li inti qed tħaddan tibda tħaddam ċertu edijat soċjalisti għalix le, ejja noħorġu demonstraw fl-imkien eh, issa fl-ewwel ta' Mejju. Naħseb ekkat naslu. Grazzi ħafna, jiena wkoll xtaqt ngħid xi ħaġa u se nitkellem issa Naħseb li Fisċa li għamilt, ħafna minnu interessanti għunar edin fitriq it-tajba jina naqbel ma ħafna, ħafna ma dak li għalu Vicky u Wolf. Fuq id-dejn bail-in, jina naqbel ma tħassib li ġi għawnek eh, eh, eh, li esprimejna għawnek U kif qalet um, tajbiki dwar is-CRD, um, jina meta nqis is-solvency tnejn e, jiġini li, li nifki fil-fatt għax ma nistax nifhem li nistaw nieħdu ċertu riski fuq medda twila ta' żmien kif issuġġerixxa Wolf għax qed inbidlu il-liġijiet fuq il-CRDs. Ġifiri rridu nsibu soluzzjoni oħra. Jena naqbel ma l-emenda 31 imma biex naslu għalija mux se tkun faċli jena minix konvinta li jekk ikonna premium żgħir fuq il-prezzijiet jisolvinna l-problema għall-istrument tal-bejlin. Veru, jekk inti għandek xi ħaġa li tiġri darba em, u dawn l-istrumenti tal-bail-in fl ewropa huma distribuiti tajjeb, jistgħu jintużaw għal eh, bank ġifiri bekk nkunu qegħdin indaħlu l-kriżi wkoll fis-settur tal-assikurazzjoni. Anki Eh, daw l-assi li jitħlu fil-dejn li jkun fil-kategorija tal-bejlen. Veru li nejdu li l-krizi li se tiġi fuqna eh, li jmiss mux se tkun l-krizi li kellna qabel. Pero da ma jfissirx li wara la darba stabilixxejna x'jistaw ikunu l-proċeduri li għet jista' jipprevedi u nejdu ma jistax jiġri xi ħaġa oħra eh, li ma nkunux aħna immaġinajna tista' tiġri. Jiena naqbel ma tħassib tagħkom dwar drittijiet ta' proprjetà meta wieħed iqis il-kapital, it-titolari, shareholders l-affarijiet jistaw iġibu għal problemi ta' likwidità. Umbat nidħlu fil-format ta' CRD. Għalek jiena nispera fil-ġejjien nkunu situazzjoni aħjar. Kif qal il- president tal-ISB eh, il-bira, ġifiri il-banek li mandomx kapital. Rridu namlu differenza għalek bejn krizi ta' kapital u krizi ta' likwidità. Jekk inti ma dikx kapital, tispiċċa bi krizi ta' likwidità. Għalek irridu nkomplu nirriflettu fuq dan ma naħsibx li tkun ħaġa tajba li aħna inneħħu it-triggers ta' liquidity anki jekk jiena naqbel ma'kom dwar it-tħassib tal drittijiet tal-proprjetà. Jekk wieħed iqis storikament lejn il-kriżi, eh, anki jekk nafu li mhix ma kienx kriżi ta' likwidità, ħafna nies jgħidu li kienet u nispiċċaw billi ngħidu li kellna kriżi taż-żewġ tipi ta' likwidità u ta' kapital dawn ukoll joħorġu mill-kummenti li ħarġu bihom il-Shadows. Issa nisimgħu il-Peter Simon u jmiss. Grazzi ħafna, Sinjura President. Nirringrazzja ħafna lil Gunnar għal dan ir-rapport verament tajjeb u li iġelna nirriflettu. Jina rrit niċċekkja fert ma' Lisa Ferrera, ma xorta ħanejt dak li għandi ngħid u di li għadda minn moħħi sissa. Jaħġa tajba li r-rapport ma jgerfix il-fondi bejnieto ma jħawadomx. Hemm il-distinzjoni bej il-DGSs u il-fondi ta' rezoluzzjoni. Imma, jiridu naraw x'se nagħmlu b'dan iċ-ċirklu vizzjuż meta nqisu l-gvernijiet u l-banek kif jiġu finanzjati l-banek tossiċi, kif se noħorġu minn dan iċ-ċirku? Dak li isemmi Gunnar dak li nistgħu nippumpjaw fil-garanziji imma dawn id-DGSs u il-Resolution Funds rridu naraw li jekk jintużaw dawn, kull interventi ħor tal-istat ikun minimu. Nixtieq jiena nerġa' l-darbuħra ngħid li dak li għandna hawn qudiemna għal-livell ta' DGSs u anki l-ammont ta' Resolution Funds 1.5% għal DGSS. Dak, dak iċ-ċifra nsibu fil-rapport tal-Parlament. Il-rapport tijak jgħid issa li imżon ikonna dawn il-fondi tal-kupra li jaslu sal-livell tal-fondi li diġaw ma koperti. Jekk nassumu dan kollu, se jkonna rekwiżita ta' finanzjar iktar oli. Ġifiri konna bżon iktar fondi. Id-Deutsche Bank għandu deposits ta' 270 biljun. U l-ammonti koperti fl-Europa huma biss ta' 78 biljun Iġifiri, il deposit guarantee schemes kolla fl-Ewropa għatmu se jkunu tal-istess livell għatmu se jaslu għal dawn il-garanziji. Anki bank ta' daqs medju ikollu bżon 79 Millionen gehörten. Mit dem Abwicklungsfonds die würde ich hier äh, an dieser Stelle doch äh, zu vermeiden suchen. Jekk aħna ukoll issa ndaħlu fil-fondi tarku rkupru f'dawn l-ammonti kollha, ma naħsibx li nistgħu nreġġu. Il-fondi tal rkupru jdu jkunu ċari u kompletament autonomi. Grazzi, il-kellim li miss. Grazzi, Sinjura President. Jina illum se nitkellem bil-sin pajjiżi għax il-rapporter huwa Zvediż għalhekk nistgħu nużaw l-istess lingwa. Għalhekk isimgħu l-interpretazzjoni. Grazzi. L-ewwel nett il gunar jiena nirringrazzjah minn min qalbi. Verament rapport interessanti u tajjeb. Inti em, rajt x'inhuma l-suġġetti diffiċli u provajt titrattom affarijiet li għadhom mhux ċari u tajjeb li niddiskutuhom u li nifluhom. Inti kon għamil dan kollu b'mod modestament ħafna. Kien hemm ukoll il-kollega il li kien ironiku imma dawk li ma femux kienu konna edin namlu vena ġifri fuq il-politika fil-Svezja. Bu Lundgren kien il-ministru li fin-disajnijiet kien il-ministru responsabli ta' dan kollu. Aħna goneru jien konna membri tal-parlament u kien dil-persuna li daw il-proposti. U verament, dak iż-żmien kienu żminijiet diffiċli imma rnexxielu iġib eh, l-affarijiet il-qudiem il-bank ta' Ballenberg li kien qed jiffaċċafna diffikultajiet dak iż-żmien, il-rappreżentanti tal-bank kienu qegħdin jippruvaw jiltaqgħu mal-Ministru dak iż-żmien kien se kien se jfalli l-bank. U il-Ministru kien dak iż-żmien kien irrefera għal l-offiċju tad-dejn Svediż u kien dejjem jgħid li mhux dejjem huwa possibbli fi żmien diffiċli kien jgħid li wieħed m'għandux jinsa li blajnuna tal-istat tista' tasal biex issalva s-sitwazzjoni. Għalhekk Gunnar, pereżempju, kien irreferi sa iktar mod konkret numru 40, meta titkellem fuq il-punt sistematiku hawnhekk mhumiex maħniex ċari, għalhekk hawnhekk kif se tiddeċidi? Inti kif tqis l-affarijiet din wara li għamil din interpretazzjoni, x'se tkun l-analiżi tiegħek f'senarju bħal dan? Dawn huma sitwazzjonijiet tipiċi ta' diffikultà Il-fatti li juri li affarijiet huma diffiċli, imma anki għabbażi ta' diskussjoni li għandna hawnhekk se jkollna ovvjament eh, sensibilità politika hawnhekk. L-affarijiet huma diffiċli naslu li jom. U fejn inti tista' tara li r-riskju jista' jinfirex id-diffikultajiet jinfirxu fuq sma oħra l-Amerika għamlu l-affarijiet mod differenti, ma ma ninsawx li l-Istati Uniti tal-Amerika huwa għastat federali, ġifiri bil-forsi qisu l-affarijiet u jagħmlu l-affarijiet differenti. Issa biex nala xtaqt biss ngħid ħaġa waħda. Jiena kont responsabli ta' direttiva tal-Investors Compensation Scheme. U din mbagħad saret il-deposit guarantee scheme li huwa responsabbli tiegħu dan is-suġġett is-Sur Simon. Issa fl-isfond ta' dan kollu, meta nirrifletti, meta qed iqis is-sistemi nazzjonali huma domestiċi huma eh, tal-pajjiż u ma nistgħux eh, ma jistgħux jittifsu dawn jekk jiena fimt l-argument tiegħek imma f'ċerti sitwazzjonijiet mhux ta' min ngħidu li fejn għandek sistema kompletament ta' taħt fuq ma taħsibx li nis jista' jintuża l-mekkanizmu ta' solidarjetà Ewropew ukoll li nibdew nużawh hekk qed nippruvaw nagħmlu biex ikontna dan funding ex ante wara kollox ta' DGS, SIS, bat ħames snin wara inti jkollok l-obbligu li sellef um, il-xi pajjiż li kollu bżonn mhux 10% ma' 5%. Ġifieri din il-mistoqsija tiegħi wara kollox. Qed insaqsik, ma taħsibx li għandna bżonn f'dan is senarju xi forma ta' mekkaniżmu ta' solidarjetà? Fakkarkom li l-lum artiklu fil-gazzetta svediża dwar George Soros u eh, dan qed jgħid li għal pajjiżi li qegħdin isofru eh, l-Unjoni Ewropea titterġa' tirrikorja s-solidarjetà. Iż-żminijiet huma diffiċli ma jistax ikun aħna nibqgħu nħarsu eh, il-ġewwa biss fil-pajjiżi tagħna il lajnuna mandiċ tmur għal dawk li għedin jamlu l-affarijiet ħazin. Imma jekk għanna dan l-ispirali dawk li xow ħadu linji ta' politika ħazina, dawn li diffikultajt tagħhom issa qed ikollhom effetti negativi fuq l-oħrajn, hawnhekk qegħdin kollha flimkien fl-istess sitwazzjoni. Għalhekk qed insaqsik solidarjetà nistgħu nirkorru għaliha jew le. Iva, Gunnar, jekk għanna ċans nisimaw il-Kummissjoni sarek għalhekk Mario fidejk. Bonġur kulħadd, grazzi ħafna, Sinjura President, grazzi tal-li tajtni ċans nitkellem pal maqalu diġa ħafna qabli, nir-ingrazzja ħafna lil-Gunnar xogħol għal-rapport, għax-xogħol li qed jagħmel tajjeb li kena dan id-dibattitu dawn il-kontatti anki mar rapporters ta' fuq kifni għal-proċedura li aħna eh, naħdmu ma'kom. Wolf Klins eh, għandu raġuni jgħid li dan huwa suġġett wieħed mill-iktar importanti naqblu miegħu fuq dan. Naraw kif jiddiġeneraw l-affarijiet fil-pajjiżi differenti Xtaqt insemmi żewġ affarijiet mal-ewwel. Mela, punt pozittiv huwa l-enfasi li r-rapporter u l-oħrajn ukoll li sar fuq il-finanzjament eksante. Aħna naqblu ma' analiżi bħal din, u mbagħad il-punt liħor huwa li referejtu għalija wkoll hija li l-Kummissjoni damet biex ħarġet il-proposti tagħha għalkemm domna il-mux ma kienx eżagġerat id-domin, il-rapport ija taw. Ħalli nitkellem ftit fuqu u nixbet lidkom l-attenzjoni għal punti ta' li għanna natu attenzjoni li l-om. Għalina mċertu għosma li huwa importanti ħanedilkom li li muma u għalix. L-ewwel net huwa dak li għandu xaqsam ma l-irkupra u anki l ta' riżoluzzjoni aħna naħsbu li dawn mandom xieġu imnaqsa naħsbu li il-poteri ta' prevenzjoni biex jiġu evitati il-problemi għandhom iku jibqawem. hemm. Meta minna il-proposta tagħna aħna konnedna hemm tliet partijiet f'din il-proposta ġifieri il-pjanijiet ta' riżoluzzjoni u rkupru, l-intervent tal-bidu u mbagħad il-bejlin ta' wara. Għalhekk l-ewwel żewġ partijiet huma l-iktar partijiet importanti. U ħantikom eżempju. L-special manager fil-proposta tagħna nistgħu naraw li f'kull stadju anki tal-intervent ta' qabel, mhux għal xej, imma għax numru ta' pajjiżi li diġà qed jużaw dan il, din il-miżura u qed tajba. Mela, l-ewwel parti, it-tieni parti u anki t-tielet parti ġifri meta morru għal l-lodda ta' riżoluzzjoni u dik tal-bejlin jina fir-rapport u anki mill-ismajt il-bejl intriduħ verament li jaħdem tajjeb. Sur Hokmar qal kemm huwa importanti li għandna bżonnu u ri nirnaraw kif nużaw. U ma kienx għal xej li l komissjoni trid ambitu iktar wiesa l-ambitu iktar wiesa jiżgura li meta jkollok bżonnu ikun hija temm, ġifri possibiltajiet ikunu jeżistu diġà possibilità tal-bejlin hija ħafna iktar wiesa. Mbagħad hemm il-kaxxa tal-odda Sur Hockmark spjega xem fir-rapport. Aħna nkunu ċari nistgħu naqblu imma jekk dan ikun f'kuntestu f'qafas tajjeb. Xirrit ngħid aħna nikkonsidraw dan mod favorevoli Għax smajna diġa moċċar jekk irridu nirrikorru għal dan tajjeb li konna regoli għax ma nistax nużaw xi ħaġa ma jkollix regoli. U naħseb hawnhekk se jkun nġibu iktar ċertezza legali. Imma jrid ikonna żewġ salvagwardji l-ewwel net ngħidu li dawn l-odda jintużaw biss f'ekstrema razzjo. Ġifieri meta tkun inti użajt dak il-miżuri kollha li kollok disponibbli. U t-tieni huwa li meta tuża dawn l-istrumenti ma ma jkollikx ħafna iktar dejn pubbliku. Ma żidx dan id-dejn b'mod kbir. Aħna naraw il-rabta bejn is-sovranità u l-banek id-dejn sovran u d-dejn tal-bank. Dan għalina u għacċar. U aħna rajna li fil-premessi hemm sforz ċar biex nħorġu dawn l-affarijiet iktar mod ċar. U għalhekk l-artikli jistgħu jkunu iktar jaqblu mal-premessi. Punt li xtaqt nenfasizza u li diġa tkellem dwaru Filip Lambert u dak tal-status quo. Edin f-situazzjoni li rridu nitbedu minna, għax is-situazzjoni li edin fija palissa hija waħda b'għafas legali, ma memx biżejjed regoli, u dan iġib ċertu konfuzjoni. Ġifiri, b'dan li sejtu skor rridu nitbedu minnu. Għad kem kena l-G20 f'dan l ħar tal-ġima, dawn il- l-lodda tal-joħorġu mill-G20 u kif dejjem għamilna meta ħdimna flimkien iridu niżguraw li dak li nkunu qegħdin noħolqu hawnhekk li nifformula hawnhekk ikun isegwi dak kollu li ġi deċiż fuq il-livell tal-G20. Nala billi nirringrazzja rapporter u anki shadow rapporters qed nistennew bil-ħerqa li nkomplu naħdmu fuq dan kollu bil-ħeffa imma wkoll niżguraw li konna l-ikbar kwalità. Grazzi ħafna Gunnar. Thank you very much. Uh... Grazzi ħafna. Oh grazzi għal punti pozittivi li ċesqom il-gruppi kollha. Filip telaq però xtaqt tinsaħlu rasu illi nixtieq il- il-gruppi kollha hawnhekk insibu qbil għaliex punti komuni li huma importanti ħafna. Naqbel ma dak l ismajn issa mill-Kummissjoni. ċertezza legali. ċertezza legali hija l-iktar ħaġa importanti. Minħabba żewġ fatturi, ċertezza legali tejn iktar ġixxi meta jkun hemm bżonn. Mingħajr ma titfa' dubi fuq dak li qed tagħmel. Ċertezza legali tfisser ukoll li għandek flessibilità li taġixxi. Hija importanti wkoll għaliex il-kriżijiet ivarjaw minn xulxin. nieħu spont mill-kommenti tal-Onorevoli Ludwigson. Nieħu gost li huwa sodisfatt biex għali. Fuq ftuħ għal intervent statali fil-banek. Imma jnen kun iktar sodisfatt meta nismaw jidelizza il-sistema bankarja Amerikana nassigura kraqat ma smajt soċjalista Zvediż li faħħar il-sistema Amerikana daqs il-lum. il lum forsi tajb neħdu nota ta' dan, pero fuq nota aktar serja, Lehman Brothers ma kienx laqwa ħaġa li qaġrat. U jekk imorru lura fiż-żmien, għal żmien Lehman Brothers, kieku kellna liġi bħal din. Mhux biss bil-lodda tal-bejlin imma wkoll b'opportunitajiet għal intervent pubbliku naħseb li l-ekonomija globali kienet eh, ma kienx titlef daqstant flus, flus u l-kriżi kienet tiġi evitata. Jew għalmenu l-effetti ma kienux ikunu daqshekk gravi. Tajb inħarsu lejn is-sistema Amerikana u nħidu nota ta' dak li tajjeb imma ma nix ninsew il-kriżi kienet sprumata, sprunata minn dak il ġara fil-Limen, fil-kwistjoni ta' Lehman Brothers. Il-problema sistemika kienet dizastruza, anka vizavi l-ekonomija reali. Xtaqt inkun ċar fuq il-fat li ma nishtiqx, niftaħ xi ħaġa illi ma ġietx implementata qed ngħid illi fi kriżi serja tkun illużjoni li nemnu li mhux se jkun hemm talbit għall-intervent pubbliku. Ole Schmidt semma l-eżempju Svediż. Kif ġiet indirizzata l-problema? Kienet ħaġa tajba u niftakar preċiż kif imxew l-affarijiet. Jekk għandna nżommu mal-regoli l-antiki u ngħaddu għal default bankarju kien ċar dak iż-żmien illi l-ispejjeż għal dan kienu jkunu ħafna ikbar għall-ekonomija Svediża. Ħafna iktar minn dak li l-slajda mbassru. U fi kriżi sistemika trid tiffaċċja din it-tip ta' deċiżjoni, ma tistax tevita problema billi tevita diskussjoni. meta tara li hemm bżonn xi tip ta' azzjoni huwa aħjar illi jkollok regolamentazzjoni grazzi għal kriterji li kun hemm bżonn. U Għaliex mittaqsini x'inhu ma' kriterji. Għandna definizzjoni preċiża ħafna ta' x'inhu riskju sistemiku fi kriżi sistemika. Kontribuzzjoni minn uħut mill-laqwa nies fis-settur imma l-affarijiet jistgħu jitjiebu ħadd nota tal-fjat il-Kummissjoni kienet iktar sottisfatta mill-premessi milli bl-artiklu. U iva jista' jkun hija neħdu nota ta' dan għaliex dan ma nix narawh bħala xi mod faċli kif tuża intervent pubbliku għandna nħarsu lejh bħala mod kif nis u kif intervent pubbliku hija waħda mill-lodda imma waħda mill-kriterji li hemm bżonn u biex jissolvi problema u dinja dan huwa punt fundamentali. Fuq il-bejlin Filip semma li kim riskju li nitilfu fil-metafori, pero huwa importanti illi meta tkun f'kriżi sistemika tajb ma tkunx espost tal-alternativa waħda l-kif titratta l-krizi. Għalix jek dan huwa l-bejnin, għam għandekx alternativi anke ktara il-riski, l-space jistaw jkunu għola u dan iwassal sabiex tidħol fi problema. Jien naħseb li l-bejlin huwa strument importanti ħafna. U din hija lodda illi ser tibdel ħafna mis-sistema bankarja. Però għandu jkunem livello li ta' kredibilità li tintuża anka fl-iktar momenti diffiċli. Għal daqstant jena nasib għanna niproċedu b'diskussjoni li bdiet issa u minn barra smiħem zon laqa bejn ix-shadow sabiex nidiskutu dan. Tajp li kollok strument imma mhux tajb li kollok strument li ma jkunx kredibbli. Jina naħseb li hemm bżonn niżguraw li l-istrument ikun kredibbli kemm jista' jkun. Tqajmu diversi dettalji, mhux se noqgħod nindirizzom kollha dwar il-likwidità. U dawk li nsejħu triggers naħseb illi l-iktar ħaġa importanti hi li kollna ċertezza legali hawnhekk ukoll u li konna konsistenza ma' CRD 4 għanna nevitaw illi konna deċizjoniet arbitrarji likwidita Mijiex l-istess problema bħal solvency u faċ li t-identifika triggers li kunu kredibli. Jidir li kien Filipp li semma wkoll il-fatt illi pjanijiet tal-kupru jistaw jimbidlu grazzi għall autoritet ta' rizoluzzjoni. Hawnhekk nitlu f'diskussjoni li għalija importanti ħafna. Mżon namlu distinzjoni bej responsabiltajiet ta' l-azzjonisti u responsabiltajiet ta' l-autoritajiet pubbliċi. Jekk l-autoritet pubbliċi qed jintervjenu fil-banek u għed jgħidulhom oħorġu bi strateġija għall-investiment, nintkun ħaġa tajba ovvjament jekk nimxu mal-kodba biex ngħidu hekk. Imma xi fisser dan jekk il-parir mill-awtorità ma tkunx tant għalija ma jnatax parir tajjeb ma jgħinx l-anzi joħloq iktar problemi. Riki qalet illi arm il bankira biex imessu l-bannik huma il-politikanti. ħafna jgħidu li fil-fatta ħer nħallu x-xufiera tat-taxis u l ta' sabiex imessu l-banek għal żgur ikunu jafu jagħmlu dan aħjar. Però sakemm il-banek ikunu taħt ir-responsabilità tal-azzjonisti zan inżommu mas-sistema. Hemm rekwiżiti li huma importanti riżoluzzjoni, u għanna bżon it-trasparenza u għanna bżon nizguraw il-banek ma jkunix mamra sistemi illi qed ixekklu neħejtu kol xuħut minn Ponti fit-test fejn tkellimna fuq xnari differenti fi pjanijiet tal-kupru u semmejt xenarji possibbli. Nax jekk ma tagħmilx dan jista' jkollok kwis xenarji u titlef l fukar biex ngħidu hekk. Fuq solidarjetà fl-Unjoni l-lu l-ismet l-oħrajn, sa' li dan huwa punt importanti ħafna mija idea f'dar rapport. L-idea hi li responsabilta nadduwa għal-banek u l-azzjonisti ġifiri kunem decentralizzazzjoni u għandu jkunem deċentralizzazzjoni wkoll vizavi l autoritet nazzjonali rilevanti inkella se nkunu qed noħol u sitwazzjoni fejn jkollna l-opportunitajiet u l-ftuħ li hemm bżonn sabiex stati membri jgħinu U dan li rajna fil-faċilità ISM, e dan huwa intervent pubbliku importanti ħafna, illi mhux regolat f'leġiżlazzjoni bħal din. Għal daqstant jiena nemmen illi għanna nassiguraw li l-banek u l-Stati membri jerfaw responsabilta tagħhom. U kol rridu niddiskutu kif naħa tista' tgħin lill-oħra, però naħseb li dawn il-mezzi għandhom kunu volontarji, punt li semmanka Paul Simon Anzi, permettuli, mux f'temni ta' kortezija biss imma qed nistenna bil-ħerqa id-diskussjoni fost ix-shadows u membri oħrajn u kontribuzzjonijiet li jistgħu jsiru hemmhekk. Ħafna mill-punti huma tekniċi ħafna, però darba oħra xaqt ngħid illi faċli tkun flessibbli hawnhekk għaliex dawn huma kwistjonijiet diffiċli għandna kwistjonijiet ta' ideoloġija, però nafu li nistaw insibu denumituri komuni jistgħu jgħinu li kulħadd. Grazzi Gunnar. Grazzi tal-fat li etħares bis serjetà lejn CRD erba u tara li l-affarijiet iġonġu għaliex mhux dejjem faċli. Skadenza l-emendi hija 28 ta' Novembru f'nofsinhar. Għan diskutu l-emendi fi 17 jew 18 ta' Deċembru. Fil-preżent eh, għanna l-mira li nivvotaw fil-komitat f'Marzu u fil-plenarja f'Ġunju Iġifiri se jkollna biżejjed żmien sabiex namlu bieċa xogħol tajba u noħorġu b'riżultat sodisfaċenti. Grazzi ħafna ta' dan. Naddu issa għal punt numru 10 fuq l agenda tagħna id-dokumenti bit-tarif u linja prodotti ta' investiment, PRIPS, u l-ewwel skambju ta' opinjonijiet. Ir-rapporter hija Pervanx, ma nafx ix-lesta Prevanx, jekk jogħġbok. Merci, uh, chère President. Grazie ħafna, Signora President. Eh, aħna nibdow dan id-dossier l-ewwel femijiet bejnietna naqsmuhom anki jekk kif nagħmlu soltu ma anki jekk nagħmlu jekk dan ir-rapport issa ilu magħna minn Ġunju. Eh, nispera li l-kollegi diġa daħlu ftit fis-suġġett u anki bdow jirċivu il-lobbyists. Qed nitkellmu fuq proposta ta' regolament ġifiri strument tajjeb, imma anki jekk minn diskussjoni u meta nkunu qegħdin neżaminaw id-dokument, ħafna mid-dispożizzjonijiet dis se jkunu biex jiġu implementati mill-Istati membri ġifiri bħala sanzjonijiet. L-ideja ta' dan id-dokument hija biex l-investituri ta', ta prodotti ġifiri, prodotti ta' investiment jiġu u l-investituri jiġu, jiġu protetti dan eh, huwa suġġett li wara l-kriżi huwa importanti biex dawn dejjem ikollhom fiduċja fis-swieq u jkunu jistaw ovvjament iżommu l-flus biex l-investiment imura l-investiment tajjeb. Ovvjament hemm minnaħa tal-konsumaturi il-fema minn din il-perspettiva Umbat hemm ukoll l-lan tal-kompetittività x'inhija s-sitwazzjoni li teżisti bejn il-prodotti differenti, ġifiri l-investiment ta' ċertu investimenti meta l-investitur ukoll irrit jiddeċidi x'fiex jinvesti. Dawn il kondizjonijiet ta' komerċjalizzazzjoni u koll iridu jkunu eh, jistaw eh, verament jiġu implementati. Bek nkunu edin eh, n-kopru parti mir-regolament tal-regolament, direttiva ta' regolament finanzjarju u għattjena nuhu l-ħin u għamilt din l-istampa għax kollox jorbot għawnek għandek xi ħaġa prinċipali mbagħad li torbot mal-mifid, per eżempju, imma din se taffettwa wkoll fl-aħħar mill-aħħar il-nies li huma fl-intermedjari fil-assikurazzjoni. Mela, l-ewwel mistoqsija li rridu impoġġu meta nitkellmu dwar il-protezzjoni ta' dan l-investituri hija fuq l-ambitu. Il-Kummissjoni Ewropea għażlet ambitu pjuttost strett. Iġifiri, qed tara li tobbliga il-produtturi dawk li jipproduċu ċertu prodotti ta' investiment Eh, ikollhom dokument ewlieni ta' tarif. Ġifiri, meta inti per eżempju titmur tixtri washing machine u u tara xkulu eh, għanda eh, xkulur għandu il-trap tal-ħasil. Iġifiri, l-investitur fideħ ikollu fidejh tarif importanti l-iktar ċar. Irridu naraw u kol xinu ma tip ta' investimenti li se tkopri eh, din din din il-proposta. Jiena qed nixtieq li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 ikunem eh, u koll rata ta' interi, ta' interess. Jekk aħna l-idea tal-Kommissjoni naqblu maħħom ġifiri l-protezzjoni tal-konsumaturi, l l definizjoni u koll ta' eh, ċertu linji ta' komerċializzazzjoni, naħseb nista' niproponu li dan l-ambitu in-wessax specialment meta nitkellmu fuq tliet tipi ta' prodotti. L-ewwel net jiġifieri il- dawn l-assi għanna dokument ta' 15 il-paġna ġifiri jekk aħna qed nitkellmu fuq dan l-tip ta' investiment nistaw innaqsu numru ta' paġni, ġifri eh, meta nitkellmu fuq il-prips. It-tieni tip ta' prodott li rridu eh, nwessaw fuq u dan ukoll huwa numru ta' prodotti mm, bankarji. Anki meta nitkellmu ġifiri fuq eh, meta inti ikollok kont em, li jiskadi em, ċertu wara ċertu żmien anki fuq il-life insurance u għet rrit jikkonsidra. Ma tantx għandi ċans li jena nfettaq ċertu dettal. Imma anki jekk irridu aħna nkunu kapaċi inkopru dawn il-prodotti kollha ta' investiment, irridu ngħidu noħorġu dan il-key eh, investment document u dak li qed proponi li tkopri il-Kummissjoni jista' jkun li nizol u xi ftit. Ġifieri, ċertu investiment jista' jkun li, li nkunu qegħdin aħna nippruvaw ninkopru prodott wieħed imma li dan ikun jorbot ma' xi tip ta' prodott ieħor u ma ridux għax nkun nkella qed niżolqu fin-niexef. Għalhekk jiena nitlobkom li nqisu ħafna attenzjoni ukoll il-kontenut ta' dan il-dokument speċjalment meta naraw x'inhuma daw l-indikaturi ta' riskju li jistaw, riskju li jistgħu jinqalaw. Jiena se nkompli u se niddiskutu wkoll flimkien dwar dan l-indikaturi ta' riskju għax dak li nsibu sissa huwa wieħed li jisu qed iħares lura U jiena qatt ma rajt li l riskju jkun eh, warajna, l riskju jkun qudiemna. Meta nkunu qed nitalmu nsuq il-karozza rridu dejjem nħarsu l qudiem mhux dejjem u xi kultant lura. Veru ġifiri li rridu nqisu il-performance tal-passat imma wieħed irid u kol jimmaġina xista jiġri bil-likwidità jew inkella u kol eh, xisi bħala eh, mm, alternativa proposta oħra. Irridu naraw eżattament fejdu naslu, xirridu b'dan id dokument ħagħora li tħassibni hija il-tip tal-investiment. Jekk ma namlux green jew social washing, Rridu verament narraw fejn qed eh, jispiċċa jispiċċaw il-flus li jiġu poġġija l-bank jew li wieħed ikun qiegħed ifaddal. hemm bżonn iġifieri l-min. Il-nies li jpoġġu jfadlu l-flus ikunu jafu x'tip ta' Fe xtib ta' prodotti qed jiġu użat il-flus u jiġu investit il-flus. Qed nitkellmu wkoll fuq dawn fuq il-usits irridu naraw eżattament kif se nintegraw dawn il-prodotti il li em, li diġa aħna ħsibna fihom. Anki ġifiri jekk fit-tekst tal-usits forsi mhumiex ċari. Hemm ukoll il-kwistjoni ta' sanzjonijiet tal-multi anki meta jiġu identifikati ċertu prodotti u, u jkunu identifikat mal prodotti riskjużi jew inkella jintużaw ħażin, jiġu mibjuwa ħażin. Forsi niftakru fil-mif fil-mifid u anki meta nitkellmu fuq l leżma Għandi żewġ punti oħra jiena fuq li dwarhom xtaqt kieku nitkellem biex ikonna diskussjoni flimkien mal-kollegi. L-ewwel wieħed fil-fatt huwa meqjus bħala xi ħaġa dokument tal-produttur għax huwa dak li jagħmlu. U min jagħmel id-distribuzzjoni tiegħu mbagħad ifettaq fih. Imma l-idea hija li l-investitur ikun informat jina onestament, anki jekk mandiġ ċifri fissi, ma jew għamoħi li għajd li jek, meta wieħed ikun qed jiddeċidi din l-istrateġija x'inhi l-iktar importanti huwa l-persuna li qed tingħata il-parir. Hemm xi terz li jmur għalhekk Umbat, hemm terziħu li ma nistawx nidefinixxu, umbat hemm il- e, tip ta' taxxa li dan il-prodott il-prodott se jkun soġġett għalih. Jina tajjeb nara li namlu dawn il-pamphlets, dawn il-imma jekk u nuru eżattament xinu dal-prodott ta' investiment, imma jekk ma jkunx hemm moċċar e, l-ammonti ta' kemm se jitħallas ta' u ikuna kollu għal xej. Ġifiri, ma nkunux qed nonformaw il-persuna il li trid tagħmel dan l-investiment għalhekk jiena nixtieq li ikun hemm eh, nofs paġna vojta Imma min ikun qiegħed ibih dan il-prodott jgħid eżattament x'inhuwa xi se tkun it-taxxa fuq dan il-prodott. Um, fuq il-pajis terz issa naħseb, għadni ma tantx kelli ċansin nidħol fuq, fuq dan is-suġġett imma naħseb li rridu nara dan kollu xkollu jiġu applikati għal prodotti kollha li jiġu offruti minn pajjiżi li mhumiex qegħdin fl-Unjoni Ewropea. Grazzi ħafna. Grazzi Prevanch għal Pepe Serpa Kjoġbok. Thank you very much. Grazzi. Naħseb illi il-mir oriġinali tal-leġislazzjoni PRIPS hija ħaġa meħtieġa. Għandna bżonn aktar ħarsien għal konsumatur għanna bżon informazzjoni ktar ċara l-konsumatur, kif ukoll regoli u regolamentazzjoni iktar dettaljati sabiex ikun hemm eh, komparabilità bej prodotti. Fuq din proposta mill-Kommissjoni naqbel ma' ħafna mill-punti li u t rapporter U uh, fċert waqs ma tanna ħafna xogħol x'għandu jsir. Jekk rridu niżguraw komparabilità, informazzjoni adekwata lill konsumatur kif ukoll aċċess għall-informazzjoni eh, fuq dal-punti ovvjament eh, faċli titkellem, però Waħda mill-punti li, waħed mill-punti li ħazbuni i għanna l-usage minnaħa il-key documentation jena nħoss illi jkun tajjeb illi dawn il-kodiċi u l-inni gwida ta' usage jimxu b'mod eh, parallel inkella nirriskjaw l-perspettiva ta' konsumatur għalmenu f temporanjament ikonna żewġ tipi ta' informazzjoni, żewġ gruppi differenti ta' informazzjoni. U ma naħsibx illi dan u dak li nixtiequ. Nistudja kif il-formula usits tkun tista tintuża ħjar. Qed tiniput il-prodotti ta' assigurazzjoni fuq l-investiment hemm ħafna prodotti minn da settur illi huma konformi mal-pakket liħor kif se niżguraw komperabilità hawnhekk. Sfortunatament m'għandix pakketta maġika u imma nittama li nkun nistgħu neżaminaw dil kwistjoni f'aktar dettal. Meta niġu mbagħad fuq l-ambitu, naf li fondi ta' pensjonijiet mhumiex inklużi fil-kwestjoni ta' pensjoniet ċertu tip ta' pensjonijiet statutorji u hemm każijiet fej il-pensjonant innifsu għandu rwol x'jaqdi meta jiġi fuq fejn se jisru l-investimenti. U naħseb illi f'każijiet bħal dawn prips tkopri mod adekwat kazitek fil-fatt. Waħda mill-problemi prinċipali li qed narajin u il-mod kif ir-riskju u għad skritt hawnhekk. Għandi riservi personali fuq u utli li naħsbu li prips weħeda tista tkun dokument iżolat biex ngħidu li jagħti l-informazzjoni kollha li hemm bżonn lill-investitur kif ukoll il-konsumatur. Kif nafu, hemm riski differenti. Hemm riskju brabta mal-profit, ma tħul, forsi sejra żball. Imma, nibża' daqsxejn illi jekk qed namlu din risk reward scale sempliċi bazata fuq uh, eh, ir-riżultati tal-passat u l-volatilità tal-passat, nkunu nistaw edin nizvijaw l-investituri, nizvijawhom f'perspettiva illi jekk xi ħaġa hija aktar stabbli u storikament kienet ħalli ċertu tħul, ifisser li din hija anqas riskjuża tirrappreżenta investiment aħjar. Kif nafu? Jekk jista' jkun hemm każijiet fejn l-investituri kun qed fil flus mhux ħabba l-volatilità tal-prodott, ma minħabba l-istruttura illi qed iġġalhom jispiċċaw sitwazzjoni fejn huma jieħdu xejn mill-investiment anka jekk Eh, qed jieħdu risu ta' volatilità u jiena nixtieq illi u setta indikaturi illi ma jizvijawx l-investituri milli jifmu natura ta' riskju għaliex hemm riskju li inti ma tieħu xejn mill investimenti tiegħek. U l taqbes l-inflazzjoni ċertu każijiet ukoll nispiċċaw sitwazzjoni fejn fejl bejħ tal-prodott biss jispiċċa jaqla. U għalda tant naħseb li għanna nizzeluppaw setta regoli hawnhekk fejn kunu nistaw nużaw xenari differenti u elementi differenti. Imbagħad hemm kwistjonijiet fuq is-supervizjoni u ser nestenduha għal pensjonijiet ukoll. kif ukoll rabta ma' leġiżlazzjoni fuq ħarsin tal-konsumatur. Grazzi. Uh, thank you. Um, I... Grazzi. Jiena se nikkommenta fi l-alde. Naħseb illi fuq l-ambitu, pont li għajim tinti prevanċ, nista naqbel miegħek naf li meta tibda tħares lejn prodotti ta' pensjonijiet, stati membri jibdew jgħidu ah, aħna ah, nagħmlu l-affarijiet differenti minn pajjiżi oħrajn. Imma jiena partitarja biex ngħidu hekk li jkun hemm xi tip ta' komparabilità. Anka bi prodotti iktar sempliċi. Nistenna li dan ikun il-punt ta' tluq fundamentali għal-Parlament jekk nħarsu lejn żewġ esklużjonijiet dik fejn it-ħul jiddependi fuq rati ta' interess, dan jista' jkopri xi ħaġa li jekk pjuttost komplessa fil-fatt. U għal daqstant, naħseb illi il-retail investor jista' jkollu bżonn xi tip ta' linji gwida sempliċi u meta dan ikun kopert minn xi dokumenti ieħor jew Eh, dokument marbut ma' l-investitur prinċipali jridu nagħmlu l-isforz sabiex naqdu dawn dokumenti differenti. Inkella nistgħu insibu illi jibdew ikkontradixxu xulxin. Jew jibdew jireferuk minn dokument għal ieħor. U minix sodisfatta jien ma nixtieqx xenarju bħal dan. Toġobni l-idea li għandu jkollok spjegazzjoni ta' xinvolvu reġim sodassi differenti fuq prodotti tiegħek. Għaliex naħseb li dinja problema kbira għall-investituri. Iġifiri li r-riskju marbut massu li inti tkun espost għalih jista' jinbidel iktar permezz ta' eh, trattament fan bidu ta' taxxa. U għal daqstant, hemm bżonn naraw kif nistgħu nispjegaw dan kollu. Intom tkellimtu fuq il-xiri ta' Eh, ta' fridġ u f'każi bħal dawn għandek diversi indikaturi, jgħidulek kemm tikkonsma enerġija, eh, riżultati li suppost tipproduċi għal daqstant. Xenarju bħal dan huwa komplikat ukoll fejn tissib bilanċ, fejn tista' tara li ċertu aspetti huma ekoloġiċi oħrajn le, U tajjeb, kieku tajjeb u tammel l-istess għal prodott ta' investiment, imma insomma, naħseb noħolmu bis edin f'termini ta' l-agenda tiegħi fuq is-sempliċità, ħaġa li li nissaq fuq għal ħafna żmien, bżonn nisibu bilanċ bej xi ħaġa li hija tant sempliċi illi kważi hija kważi tiżvija, kważi m'għandha sinifikat ta' xejn. Ħafna drabi tisfiċċa tkun twila wis li tkun komplessa wis għal darboħra naħseb li għanna niġu f'punt speċjalment meta niġu għal prodotti eh, tabeħ li jek ma l ma jiġux spiegati kif suppost iridu nistaqsu għalfejn dawn qed jiġu mibju għal konsumatur. Nidu nsibu bilanċ hawnhekk. Individwi għandhom ikollhom biżejt informazzjoni sabiex jagħmlu għażla informata. Però jekk l-affarijiet isiru komplikati żejjed, wieħed għandu jieħu pass lura u jgħid se għandi dubbi fuq il-prodott, ma terġamniex li għandek tant eh, twissijiet marbuta mal-prodott eh, tal mod il qas naf iktar xi involvi il-prodott minħabba dawn it-twissijiet żejda. U fuq l-aġġornament tal-kids naħseb illi dinja kwistjoni importanti ħafna. għal ġnobiet jina investejt ħafna prodotti ta' investiment u xi kultant nixtieq illi ma jkollix iktar posta fil-kaxxa tal-posta tiegħi u li ninvesti f'ħafna prodotti il-postieri ġini b'ħafna karti kolli wis naqra Ma xe kultant najt eh, minna fil-pensjoni xe t tnaqqar minn dil-montanja ta' karti. U hemm bżonn illi naħsbu fuq meta tajjeb illi jsir aġġornament u namlu ċara fid-dokument innifsu meta il-konsumatur għandu jistenna aġġornament. Jina naħseb illi din għandha tkun meta xaġa tkun tassew materjali sinifikattiva. Kif se niddiskrivuha din? pero jiena ma naħsibx illi irrid aġġornamenti fej ikollok spejjes u tant ikollok informazzjoni li taqta' qalbek taqra. U għal daqstant għanna nuqdu attenti f'dan qasam. F'termini tal-intestatura, Eh, xinu ma' riski ġara darba tirtira. Dawn huma intestaturi wiesa ħafna u jiena ħsibt illi stajna nkunu forsi iktar preċiżi. Għal dak għandu xaqsam l spiegazzjoni ta' tip ta' riskju illi wieħed se jkun sposta għalih. Jiena naħseb illi għandna norbtu ma' dak li qed isir fewsits kemm hu possibbli. l-punt ta' serpa fuq eh, l spenja salix wieħed jista' jgħid li l prodotti tiegħek huwa esposta riski tas-suq u forsi nipprovdu informazzjoni fuq x'inhu da riskju. Jista' jkollok tħul ola fuq is-suq imma mbagħad tant emmizati li applikaw li dan it-tħul titilfu. Nitla nħarsu lejn id-dokumenta informazzjoni u għandek din l-analizi ta' dawn ir-riski differenti u kif nindirizzawhom li jrid ikun jaf il-konsumatur kif dan iħalli impatt fuq dak li jaqalaw direttament u għandna nkunu ċari fil-katina u il-punt ta' serpa huwa punt interessanti ħafna fil-fatt naħseb li din hija waħda mill-iktar affarijiet importanti li nistgħu nagħmlu nkella tista' poġġi bil-qeda tanalizza ir-riskju tara suppost ħadd imma minħabba l-istruttura kif inhi tara illi fil-fatt dak idħul m'intix se tgħidu. U għal daqstant trasparenza fil-qasam tal-miża hija ħaġa li jena nindirizzaw ukoll fid-dokument tagħna. Jiena ċerta li hemm ħafna punti oħrajn li se jitqajmu se kol nipoġġ bil qedha u nirrifletti dwar l-emendi, però mal ewwel daqqa tajma malaj malaj dawk kienu il-punti prinċipali li ġewni f'moħħi. Sven mhux qiegħed hawn għaliex eh, għandu obbligi oħrajn, obbligi ta' missi, ma nafx il fat sarx missi jew għax li tisi. Filip, għat t-tkellem fismu? Ich bin Sven Giegold nicht und ich werde nicht. Jina minix Sven Giegold u minix ta' nitkellem bil ġermaniz e, e, U minix responsabli mux għal-tarbija imma l-inqas laqqas għal biex inkompli bid debattitu Inti verament ma, ma ħsibx fuq din il kwestjoni Inti tkellim daqshekk mingħajr ma ħsibt. U issa e, e, e, forsi jekk ikolli iktar żmien biex naħsibha, forsi nista' e, noħroġ b'diskors iktar twil. Forsi inti iktar e, mitħla tal-dokument minni. Hemm xi affarijiet però li jiena naqbel naturalment magħhom fil-proposta tal-Kummissjoni ċwe l-isforzi biex nżidu trasparenza li dan huwa lan prinċipali u aħna napoġaw. U anki il-fat li għawnek edin nikonsidraw anki sanzjoniet, għax il-regoli minar sanzjoniet, eh, ma jamlux sens. Eh, aħna diskutajni ħanki meta għamilna stabilita u tkabbir. E ma anki fuq smoħrajn, ma tanqas il-Kummissjoni ta' fuq da u għanna napoġġaw din l-idea. Hemm xi aspetti biex intejbu il-dokument inti ta' fil-li aħna favur tal-tranzizjoni ħadra tal-ekonomija u aħna eh, irridu e, e, nevitaw affarijiet negativi nixti illi konna standards għal eh, għanijiet ta' governanza soċjali u ambientali tal-prodotti għal daqstant u li kriteri ikunu għawin fuq dawn eh, il osma. U nixti u kol naċettaw it-talba tal-izmas biex nizaminaw il- Eh, l-idonità ta' dawn il-prodotti kif qed jiġu e, eh, mibjuha lill investituri Din dan l-eżami għandna nagħmluh ex ante biex eh, dawn il-prodotti jkunu jirrispettaw dawn il-rekwiziti u jkun hemm screening qawwi għalihom u dana ex ante. Il-fatt mbagħad li l-investituri għandhom jindikaw formalment illi dokument eh, rawħ u jifmuħ dan għandu jkun ħtieġa vinkolanti. Anki jekk il qed tiġin użata l-komunikazzjoni minn distanza. Naf li l klimu għadha xejn waħda dajef hawnhekk imma mhux għax għandna eh, komunikazzjoni ħażina, imma rridu nitolbu li l-investitur jaqra tal-anqas eh, l-istruzzjonijiet fuq il-web u din għandha tkun ħtieġa, ħtieġa vinkolanti. Aħna nixtiequ illi ikun hemm ukoll projezzjonijiet tal-żviluppi futuri tal-prodotti u nifem li proposta attuali tal-Kummissjoni eh, edha tamel proposti fuq dan, però nistaw nestendu anki din indikazzjoni anki għal prodotti ta' eh, ta' eh, ta' zmini twil anki fuq eh, analizi ta' xinu ma' xenari pożittivi u negativi u dawn għandhom ikunu eh, eh, importanti. Fu il-maturità indeterminata, aħna maħniex kontenti najdu li meta ma tkunx determinata ma hemmx bżonn li jkun hemm informazzjoni, hemm bżonn ikun hemm stima tal-maturità l-iktar reċenti u l-iktar tarda għandha tkun inkluża. fuq l-informazzjoni ta' riski, aħna nixtiequ nintegraw il-taqsira tal-indikaturi ta' riskju u nishtiqu li jiġu anki riski ta' likwidità u ta' partijiet terzi. Naturalment l-impatt ta' dan se jkun ħafna iktar importanti mill-riski ta' suq. Il-proċedura ridiressa aħna nixtiqu li tkun vinkolanti, nixtiqu li din narawa eh, fil-proposta, hemm xi osma fejn nixtiqu nespandu il-proposta, per eżempju, li nespandu il-proposta trips biex tkopri u kol il-design tal-prodott għax attualment il-leġislazzjoni attuali għanda xiftit nuqqasiet u fuq l-ispejjeż totali għal konsumatur eh, funitajiet monetari biex il klienti kun jista' jifhem eżattament x'ej xejn ħallas għal prodott. Forsi anki paragun tal-performance tal-prodott, dak li wieħed jistenna li se jkun l-aħjar u l-ar performance, eh, fl-istess eh, monita tista' tkun anki eh, titolu tal-gvern, però mhux neċessarjament. U anki meta il-performance hija prezentata f'xenarju storiku eh, din l-evoluzzjoni għandha tkun forma grafika biex wieħed ikun jista' jfhimha b'mod ċar. Dawn huma eh, punti li l-ħabib tiegħi Sven xtaq jgħidilkom u nittama illi dana għamiltu b'mod li jintkom tistgħu tifmu. Grazie. Eh, eh, il-kellim eh, Kamal. Sur Kamal għamel kommenti ehm, b'humor Inglis u titlob skuza anki l-interpreti. Issa nishtiq nitkellem fuq l usitz u nishtiq ngħid li dinja ħaġa sempliċi anki u popolari. Jiena nishtiq naħseb illi eh, għanda e, kunu iktar ċar dan xini din il proposte biex namlu paragun tal-prodotti eh, xinu ma l-intenzjonijiet tana eh, xinu da dokument prekontrattuali e, u fih responsabilitajiet legali jena naħseb li l-industria għanda tkun fl-istess ħin ċara u ġusta u ma tqarrax, pero fl-istess ħin għandha tkun anki preċiża u konċiża. U u rridu nsibu mod biex l-investituri kun jistaw jaċċedu għal din l-informazzjoni. E, Il-ħtiġiet tal-usets kien hemm ħafna nies li ġew saqsuni jekk dawn u mhux se jkunu realistiċi u ne u jiena nistaqsir il-Kommissjoni jekk l-industrija hix kuntenta u jekk dawn il-tħassib u tħassib leġittimu. U rridu namluħ moċar illi dan il-kit mandux jiġi konsiderat bħala dokumentazzjoni eh, wahda, wahdanija. Eh, għandu uh, jkun hemm reġim ta' responsabilità. Jiena m'għandix konvint illi rridu nħarsu lejn il-pensjonijiet u dan ma jfissirx illi eh, għanna eh, nħarsu lejn dan biss. Irridu niftakru li hemm nies eh, wara dawn il- Eh, pensjonijiet. Eh, jena eh, naħseb illi għanna nistennew sa' kemm is-sitwazzjoni titjieb u s-sipi is-soluzzjoni tagħha waħedha u fuq il-pensjonijiet jena nipreferixi li situazzjoni titjib qabel ma niddiskutuha. Jena nappoġġi anki tal-dispożizzjonijiet tal- ta' rizoluzzjoni ekstraġudizzjarja, però ma nistax nifhem għaliex għandna dispożizzjonijiet eh, differenti minn dawk tal-direttiva ADR. Issa, il-fat li ninkludu l-prodotti kollha tal-imnut ridu noqogħdu attenti jiena nifhem x'inhu l-problemi, però ma rridux noħorġu ma nux nitbedu mill-għanijiet ewlenin tal-kit. E, e, Waħda mill-Sinjora e, Provanx e, tkelmet anki fuq il-sovereign bonds. E, vera, verament, hija kella intenzjoni tajt dan, jien għandi simpatija anki mal-prodotti tal-banek, ħafna konsumaturi jaħsbu li darba jmorru l-banku jamru l-ħallu eh, l-flus taħħom emmek, pero fil-fat eh, inti qed tislef il-flus lill-banku, l-banku bat jisilfu lill-banku konsumaturi u jina eh, naħseb li għandu jkunem trasparenza u il-ċittadini għandhom jifmu x'inhuma dawn il depositi ta' garanzija xi tfisser il-wieħed jagħmel eh, dawn is-self lil banek u eh, il-problemi tal-bailout. Il-problema hija ktiniex l-aħjar soluzzjoni għal dawn il-problemi kollha naħseb li b'mod ġenerali fuq il-prinċipji bażiċi tal- protezzjoni tal-investitur u informazzjoni tal-investitur ċara, però eh, il-problemi huma fid-dettalji u rridu nżommu kif għalet ċaran rridu kulħadd jifhem eh, u ma rridux nitfa' wis informazzjoni għax ma rridux li jkun hemm wis trasparenza għax jista' jkun illi eh, se tkun kontraproducenti u wieħed imbagħad ma jara jispiċċa anki biex ma jarahomx informazzjoni żejda u eċċessivi li jkun fiha. Eh, Nikolas mhux hawn xi ħadd ieħor li jixtieq jitkellem? Grazzi, President. Jena eh, waħda minn xedaw rapportesta mifidu mifir u dal-aħħar kena fil-plenarju. U dan ir-rapport jimxi fl-imkien ma mifidu mifir u diskussjonijiet fil-gruppi ta' shadows u ma' rapporter fuq il-mifid u l-sezzjoni fuq il-trips kienet kritikata ħafna u jina verament eh, eh, kont mistaġba illi id-diskussjonijiet eh, ifukaw inqas minn dak li jina Eh, ħsibt li se jiġri. U nixtieq li il-kett ikun eh, interessat għal konsumatur, ikun ifukat fuq il-konsumatur. U għad deċizjon li għandhom isiru fil-futur ma naħsibx li aħna eh, sibna bilanċ tajjeb hawnhekk u fil-diskussjonijiet fil mifir u nibża li trialogu qed isir dejjem iktar komplikat u se nispiċċaw bħaġa komplikata meta niġu għal riżultat <clears throat> Fil-diskussjoniet se jkun hemm ħtieġa tal- eh, ta' trasparenza totali fuq il-fondi kollha u dana se jkun importanti ħafna illi nwaslu għal dan il-riżultat u rridu niżguraw illi dokument kiet eh, jirrispetta din il-ħtieġa u kif nistaw naslu għal paragonabilità fil-prodotti kollha hija ħaġa diffiċli ħafna. Bla dubju aħna għalun f'każ wieħed kienem 12 il-tariffi eh, differenti li qed jitħallsu eh, lil konsumatur u mux ċar, eh, mux ċara situazzjoni u lazla il-konsumatur jista jgħamil. U ridu naslu għal biex dawn il-problemi nirsolvu u nejnu l-investituri u u mhuwiex l interess tassu li ikonna trasparenza daqshekk qawwija. Barra minn hekk għandu jkollna kontinuità bejn il-usits u l-preps u, u anki fl-IMD kull prodott li huwa simili għal prodott ta' investiment, tkun xi tkun it-tikketta nentoha rridu niżguraw li jkun hemm eh, e-, e-, li tiġi implementata kull imkien u ħafna investituri ma jafux xini differenza bej usage prepio prodott AMD. <clears throat> u ek ma namluħx dana fil-parlament, eh, allora eh, xaħti eh, se għamlu. Meta nħarsu lejn il kwistjoni ta' sussidjarjetà eh, u kif mxew diskussjoni fil-mifid u r-riżultat illi l-istati membri eh, jistaw Eh, jimplementaw din fil-Komissjoni jek jishtiqu, però mux se jkun fl-Unjoni Ewropea kollha, ma fid-dokument kiet eh, u importanti li l-investituri jifmu min hija l autorità e li ja responsabbli kemm għal supervizjoni tal-prodott imma anki eh, għal supervizjoni tal-bejħ tal-prodott. Uh, uh, l-Istat membri tar-Renju Unito, anki tal-Olanda eh, bħalissa edin jimplementawa e'din eh, il-projbizjoni, però irridu nizguraw illi anki pajjiżi oħra eh, jirrispettaw din il-projbizjoni. Il-konsumaturi għandhom jifmu min qed jiġi reglamentat, min huwa supervisur ta' dawn prodotti u riżultat aħari. E, e, F'ċerti stati membri aħna ma nafux tip ta' protezzjoni jista' jkun hemm. E, jina tlabt il-ommi titlob e, e, jekk minta il-parir jekk l-autorità ta' supervizjoni kienieċ fil-Renju imma fil-fat ma kienieċ kienet autorità li kienet edha bazata fuqda mill-gżejjer żgħar ta' renju Unit. U din hija ħaġa importanti, il-konsumatur għandu jkollu din it-tip ta' informazzjoni. Għaw xaħat tiħor li xtiq tkellem dan l-ħar punt li għamlet kej. Aħna nafu illi meta għamilna il-direttiva tal-servizzi tal-ħlasijiet, aħna ridna eh, illi eh, huwa eh, importanti illi wieħed jgħid minn se jkun supervizur fuq il-kontijiet tal-banek. U jiena e, tkellim tal xi nofsija minn kienu supervizuri għall l-uffiċi qabel ma ftaħt ċertu kontijiet u mux biss għanda tkun e, e, e, disponibli ma għanda tkun anki prominenti. Għem xaħatiju li xti jitkellem le provawx. Merci beaucoup. Grazzi ħafna jina naħseb li għanna diskussjoni li bdiet tajjeb, kondizjoni tajbin, qed naraw li fejn nistgħu il-pożizzjonijiet tagħna nlaqgħuhom dwar il- uh, kompatibilità naħseb kulħadd huwa konxu kemm huwa importanti dan il-punt. Iż-żewġ tekst ġew prezentat mill kummissjoni bħala pakket wieħed u ma sarx għal xejn, dan għaxa hemm rabta bejniethom. Imma jiena għani ħaġa nispera li nkun nisna korriġuha. Fil-bidu kellna kien jismu package dokument ta' tarif linja għal prodotti ta' investiment fil-bidu. Imma qed nitkellmu fuq kwid. Iċifiri, eh, diġa għanna ftit diverġenza bejn il-titlu u dak li qegħdin verament nistudjaw u niżvolġu skont id-dokument. Qed nitkellmu eh, speċjalment fuq kif jiġu validati ċertu prodotti ta' investiment qabel eh, ikunu e, disponibli fuq is-suq, fis-suq, u anki hemm din il-perspettiva ta' supervizjoni. Nitkellmu għalhekk fuq suġġetti li huma pertinenti ħafna bħalissa f'dawn iż-żminijiet meta ċertu pajjiżi qed isegwu dawn l-affarijiet Issa, fuq il-rabta ma li usits, jinatilkom il-bidu li dan huwa suġġett importanti ħafna għalija hemm fajt li nużaw fil-usits li nistaw ġibuwom u ukoll eh, li kunu tajbin dan id-dokument, speċjalment meta nitkellmu fuq ir-responsabilità naf li ħafna pressjoni li l-gruppi differenti qed jirċivu minn min, eh, min barra fuq dan Issa fuq il-kriterji tar-riskju jina sodisfatta ħafna semmejtuhom, kważi kulħadd semmihom daw. U eh, mhux eh, kif eh, għettilkom jiena, meta nitkelmu fuq il-riskju tal-likwidità, anki bħala parti li tiġi tamel tajja per xaħġa oħra, għandha tkun part integrali dan il-pakket. Issa, fuq il-pensjoni, jiena wkoll qed naħseb fuq dan is-suġġett hemm ċertu prodotti ta' pensjonijiet li se jkunu koperti, imma il-fond tal-pensjonijiet mhumiex se jkunu koperti. Jiena għat eh, naħseb ftit u eh, tal-fema li ma rridux indaħlu għom daw. Għanet il-kom għalix. L-għanet biex nżommu ċertu bilanċ fil-dokument, jekk indaħlu il-fondi tal-pensjonijiet f'dan il-dokument, se jikunu jirrappreżentaw nofs l-ammont kollu iġifiri se, mux se jkun ibbilanċjat. U għalek l-affarijiet li konna bżon biex aħna nkopru realtà tal prodotti oħra li mhumiex tal-pensjonijiet se jintilfu. Hemm ukoll il-punt li revizjoni ta' strumenti oħra, ma nafx xet nifantazit zawis jien, e, imma forsi naslu kol billi nirrevedu ċertu strumenti oħra. Issa fuq il-taxxa. Mux se tkun faċli kemm mal-Komissjoni kif ukoll mal-Kunsill, imma jekk aħna onesti rridu nippruvaw. Jiena meta nkun se ninvesti ma jimportanix minn fejn ħarġ id-dokument. Id-dokument irid ikun tajjeb, ma jinteressani xejn jekk ħareġ minn xi istituzzjoni jew oħra. Fuq l-awtoritajiet ta' supervizjoni diġa semmejtom għanna il-pensjonijiet prodotti marbuta magħhom dan kollu rridu nistudjawh fuq il-fondi ta' sovrani jiena tkellimt fuq il-bonds ktar. Imma jekk il-dejn Grik jiġu proposti lill-pubbliku, għaliex le? Irridu naraw eżattament rridu. li proteġu l-konsumatur u ninfurma fuq realtà ta' fejn qed ipoġġi l-flus kif qed jinvesti l-flus tiegħu? Jina mandi l-ebda problema li ngħidu eżattament il-verità. Imma id-dejn sovran ehm, ma, ma jitħlux fl-investimenti fl żar fil-fatt sa fejna fien. Fuq it-trasparenza kompluta naħa eh, tal-Komissjoni, naħseb anki fuq il-MIF rridu nkomplu niddiskutu u din se tidħol ukoll hawnhekk se tkun bżonn juża. Dak li suġġerixxa Filip Lambe telaq diġà li eh, u kol irridu narraw li min ikun se jpoġġi il-flus f'xi jinvesti il-flus ximkien, irid ikun eżattament naraw li kun ċara liħ li juri li jafx ijat jamel. Anki jekk per eżempju jrid jimla il-formola il b'tali mod. dak kollox minna ħatija jiena naħseb li avvanzajna fuq dan il-dokument man negozjatur anki mill-opinjoni tal- tal-servizz legali u il-komitat liħor. Grazie ħafna. Meta isu diskussjonijiet preċedenti fuq rizoluzzjoni tal-kriżi, forsi fir-riskju rridu eh, nindikawek u se jkun hemm il-bejlin jew le. Mela Dan l-ewwel skambju tal-opinjonijiet għamilnieh, aħna issa nistennew il nkunu nistgħu nikkonsidraw il-abbozz ta' rapporti għak provanx fit-28 ta' Novembru, eh, skadenza tal-10 ta' Diċembru għall-emendi, eh, konsiderazzjoni tal-emendi fil-21 ta' Jannar, u mbagħad il-vot fl-20 ta' Marzu u l-plenarju f'April. Dinja dan huwa l-kalendarju attwali. Mela grazzi ta' dan u issa ngħaddu għal punt tal-aġenda numru 10 illi huwa fuq il-medjazzjoni tal-assikurazzjoni u ngħaddi issa il-presidenza lill viċi president. Grazie. Gracias, eh, Presidenta. Como ha dicho Sharon. Grazzi, President. Nadu għal punt li mis mela fuq l-agenda, ċoħe revizjoni ta' direttiva tal-medjazzjoni għall-assikurazzjoni. U dan huwa l-ewwel skambju ta' opinjonijiet li kellna fuq dan il-suġġett kif intkom kollha tafu naddu għal lajnen li huwa rapporter tagħna. Grazzi, grazzi ħafna. Aħna għamilna dokumenta ħedma fis-16 ta' Ottubru ta' din is-sena fuq il-proposta tal-Kummissjoni fuq il-medjazzjoni tal-assikurazzjonijiet. U dan il-dokument fi erba' paġni tal-punti ta' diskussjoni ewlenin fil-proposta tal-Kummissjoni mhuwiex miex evalwazzjoni aħarija, ma eh, stampa ġenerali tal-kwistjonijiet illi ġew għajma. Rapport se jkun eh, lest fl-aħħar ta' novembru. Nixtieq nirringrazzja s-segretarjat ta' rapport tagħhom. Dan la bozz hija parti mir regolamentazzjoni internazzjonali fuq dak li għandu xaqsam mal-assikurazzjoni, imma anke nixtiequ noħolqu u Eh, kondizjoni indaqs għal prodotti eh, ta' assikurazzjoni fuq is su e anki estensjoni tal-protezzjoni tal-konsumatur. Dawn huma l-punti ewlenin. Emmentkom tafu li l-Kumitat IMCO huwa komitat eh, illi qed jaħdem f'kollaborazzjoni u naħseb li diskussjonijiet per għandhom isiru fil-ekon għax hawnhekk għandna l-pakett kollu komun, ma naturalment l-imko jistaw e, jgħatu opinjoni. Però fuq dak li għandu xaqsam mal-investimenti u pro prodotti ta' pensjoni matur il-ħajja hija kwistjoni ta' regolamentazzjoni tas su U hekk inħarsu lejn eh, l-importanza ekonomika tal-medjazzjoni tal-assikurazzjonijiet fl-Unjoni Ewropea għandna xi miljun minn dawn il-medjaturi. Hemm operaturi li huma ta' daqs medju u żgħir u l-medjazzjoni tal-assikurazzjonijiet hija kanal ta' distribuzzjoni importanti ħafna Eh, eh, miktar minn 80% tal-kwota ta' su, per eżempju fil-Germania xi 70% u anki għal Lussemburgu, l-Portugallu anki fl-Italja, iktar minn 90%. Għasam importanti, nitkelmu għaw fuq ir-rol ekonomiku tal-medjatur u tinaqsu anki l-ispejjeż tal-konsumaturi u u hemm ekonomiji ta' skala qegħdin iġibu flimkien eh, ħafna bejja eh, u identifikaw er- s-sogri tal-konsumaturi u qed jgħinu l konsumaturi eh, f-servizzi amministrativi fl-assikurazzjoni u aktar faċli li wieħed jaċċedi su u jgħin il kompanijiet ta' assikurazzjoni fl-amministrazzjoni tal-prodotti tagħhom. Il-Kummissjoni għabbażi tal-direttiva eżistenti IMD 1 illi ġiet adottata f-9 ta' novembru tal-2002 fil-proċedura ta' revizjoni 2528 illi għanna qed namlu revizjoni hawnhekk u pratikament hija blan li namlu armonizzazzjoni minima minnajr l-armonizzazzjoni totali eterogenea tal-medjazzjoni tal-assikurazzjoni fl-Unjoni Ewropea u fuq il-prodotti ta' uh, assikurazzjoni u il-krips tal-assikurazzjoni sen nitratta taħt titolu differenti. Issa l-fatt li għanna eh, dan il-miljun ta' operaturi attivi eh, ta' medjazzjoni jistaj wasal għal regolamentazzjoni żejda u l-prinċipju ta' relatività bejn il-protezzjoni tal-konsumatur u supervizjoni tas-su u l-ispejjeż għal dawn il-medjaturi għal daqstant il-pist amministrativ għal SMEs għandu jiġi bilanċat mal eh, protezzjoni u l-komplessità tal-prodotti ta' investiment. Dan huwa l-prinċipju il-Kummissjoni eh, għanda f'moħħa rispetta. L-ewwel punt huwa l-ambitu, l-artikolu wieħed. Il-Kummissjoni qed tipproponi estensjoni tal-ambitu biex tinkludi azzjonijiet anki l-assikurazzjoni u r riassikurazzjoni minar l-intervenzjoni tal-medjaturi. U, dawn inkludu anki l-policies ta' assikurazzjoni. Tliet punti li hemm opinjoni differenti fuqhom. ċoħe jekk il regolamentazzjoni tal-ħsara għax din di solitu tkun ibbazata fuq rapporti, evalwazzjonijiet tal-esperti u din irridu niddiskutuha. L-Autorità ta' supervisjoni Ewropea għada ma e, rakkomandax li ninkludu tal-bit anki fid-direttiva tal-assikurazzjonijiet. tal assikurazzjonijiet u u anki l-abolizjoni ta' reġim ta', ta eżenzjoni, per eżempju għall-assikurazzjoni ta' għal-vjaġġi illi huwa li fih volum kbir, 140 miljun eh, assikurazzjoni ta', ka, ta kancellazzjoni ta' vjaġġi. U, u il kwantita ċifra hija sa' sakemm ma jkunx hemm Eh, policies annuali eh, il-riskju għawnek u għabbax. U fl-opinjoni tiegħi din nistgħu nħalluha din l fil-futur. Inkella il-protezzjoni tal-konsumatur ħa tiġi imdajfa jekk wieħed jitlob illi l-impjegati tal-Aġenzija ta' Vjaġġar għandu jkollom kwalifika mm, eh, minima, jew għandu jkun hemm anki medjatur eh, u eh, se wasal għal problemi fl-istruttura eh, u ma jfx se jkun protezzjoni ulterjuri. Jek weħet jibbukja vjaċ, ikun jaf illi se jkun protett għal riskju bax ta' kanċellazzjoni u aktar diffiċli però għal policies tal-kiri eh, tal-karozzi eh, li għet joħroġ eh, assikurazzjoni għal-jom daw. Għax ma nistawx nkunu nafu x'qed jiġi assikurat skont din il-policies u x'tip ta' assikurazzjoni ulterjuri hemm bżonn. Aħna tkellimna fuq prodotti ta' parir eh, ħafna drabi jista' jkun hemm assikurazzjoni doppja u anki tripla. Ħafna drabi wieħed irid iħares lejn dawn il-policies ta' kiri u għandhom jiġu trattati separatament. U ek dan li trattawa bħala eh, assikurazzjoni tal-vjaġġar, dan huwa daqsxejn waħda problematika. It-tieni e punt fuq l-ambitu u għal-artikolu 2 u 3 eh, fuq il- fatt li jen proċeduri differenti fl-istati membri u hawnhekk irridu naraw jekk l-estensjoni tal-ambitu għal assikurazzjonijiet u għall-impiegati tagħhom hekk għandhomx jerġgħu jirreġistraw. Il-Komissjoni mhix qed tipproponi dan imma ċerti assoċjazzjonijiet qegħdin jikkritikaw jiena naqbel aħna naħsbu illi m'hemmx bżonn illi nerġgħu nilleġislaw hawnhekk. Għaliex? jekk qed jibijaw il-prodotti tagħhom stess iridu ikunu jafuhom sew. So, u għal medjazzjoni sussidjarja, ċoe e, l-Aġenzija il, il, tal-Vjaġġar u minikri karozza l-Komissjoni edin jiproponu proċedura ta' dikjerazzjoni semplifikata rridu nitkellmu fuq għaddi rridu nizguraw illi mhux sen waslu għal iktar burokrazija. E, bidla oħra hija eh, dawk il-każijiet fejn il-medjaturi reġistrati jaħdmu eh, minn flok medjaturi mhux reġistrati. U anki it-tieni punt huwa it-taħriġ għal-medjaturi. Dan għandu jkun hemm impenn regolari, għandu jkun hemm 200 sija f'ħames snin prodotti ġodda, eh, kwistjonijiet legali, għan se jkunem hemm 40 sija għal kull sena, hemm proposti li ġew mras minn assoċjazzjoni differenti u din hija ħaġa possibbli nħoss. Imma l-problema hija jekk nistgħux nimplementawha. Min se jagħmilha għandu jkun ko korp neutrali u din, din dan it-taħriġ eh, għandu xikun mill-assikurazzjonijiet stess li huma ċertifikati. Il-taħriġ huwa importanti għax hemm ħafna prodotti ġodda fuq is-suq offruti lu fuq is-suq, speċjalment meta niġu għall-investimenti fi żmien it-twil. U rridu naħsbu Sewdi. Laħ, u mbagħad il-raba punt l-artikolu 17 il-konflitti ta' interess u trasparenza hemm proposti differenti u hemm dibattitu imqajjem sew fuq uh, sa aħna dana tkellimna fuq u anki fil-mifid, sa ċert sa punt il jistaw jitħalsu l-kommissjonijiet jekk jaddu għal persuna oħra. L-proposta li għanna qoddimna unek hija li il-kommissjonijiet jistaw jinaddu għal persuni oħrajn u daħseb dan huwa żbaljan m'għandux ikun. Uh, għax jista' jkun hemm kompetizzjoni fuq l-iskonti tal-kommissjonijiet u mhux fuq il-kontenut tal-policies. U dan huwa żball. Għax bekk il qegħdin inħawdu l-protezzjoni tal-konsumatur ma l konsekwenzi fi żmien twil. Jekk wieħed eh, fuq l-internet joffri pol policy ta' assikurazzjoni fi żmien twil u hawnhekk f'dan il-każ huma l-konsumaturi li għandhom bżonn iktar parir u jista' jkun hemm provider li offri eh, 500 u kien hemm eh, ieħor eh, li offri 1000 u jista' jkun hemm riskju kbir. Dan huwa ta' punt importanti hawnhekk. Din l-ekim sejħa trasparenza. Hawnhekk qed eh, natu trasparenza għaspejjeż tal-policy. U l-konsumaturi eh, eh, għal-jom l-iskonti huma importanti ħafna u hemm assoċjazzjonijiet anki li jittrattaw il-protezzjoni tal-konsumatur għadhom ma jaqblux u għandhom m'għandhomx ikun impressjoni minnaħa tal-assoċjazzjonijiet. Minnaħa u ma temm disclosure punt ieħor. tal-indennitajiet. U l-ispejjeż tal-protot. Il-sistema il sistema il tal renjunit eh, tal-talba tal-konsumatur ma taħdimx tajjeb fl-opinjoni tiegħi, dan huwa approċċ possibbli illi e, e, wieħed jaċċetta regoli eżistenti, jew fil-każ ta' Franza, per eżempju, fejn il-medjaturi tal-assikurazzjonijiet eh, ridu bil-fors ikunu indipendenti skont il-liġi. Jista jeżisti dan fl-istati membri, pero mandux ikun regola ġenerali, illi din disclosure għandha ssir biss wara talba. U dana ġi provat illi ħafna nis dina jirrifjutawa u jħossu li ti tikkonfundihom, ma hemm diffikultajiet tekniċi wkoll fil-kalkolu. Il-proposta tagħna eh, tkun illi id-disclosure ta' ta' tip ta' kommissjoni u l-kalkolu tal-ispejjeż amministrativi u approċ aħjar milli ikun hemm rappreżentazzjoni żbaljata. Irridu naraw kif nistgħu nemmendaw il-proposta tal-Kummissjoni u u naraw li ninkludu l-sitwazzjoni tal- eh, tal-stati membri attualment. U anki fuq il-prodotti tal-investimenti li huwa eh, marbut mal-MIFID u l-kwistjoni ta' kif il-prodotti eh, ta' żmien twil bħal assikurazzjoni fuq il-ħajja u dawn kif għandhom nittrattawhom hekk għandhomx ikunu paragonati mal-prodotti eh, ta' investimenti puri eh, jew hekk għandhomx ikunu bħala prodotti ta' investiment u għandhom jiġu trattati b'mod differenti, ċoħe li ma jistawx jiġu kommerċati, ċoħe policies tal-assikurazzjoni u dawk li huma marbutin mal-fondi. F'dan il-każ il-prodotti marbutin mal-fondi huma diġà sottoposti għal mifid jekk m'għandhomx eh, ħajja eh, minima. Hemm dispożizzjonijiet ta' taxxa u dispożizzjonijiet oħrajn prodotti ta' żmien twil anke jekk huma marbutin mal-fondi għandhom jidħlu taħt id-direttiva ta' medjazzjoni ta' tal-assikurazzjoni u taħt il-mifid u kollu, anki dan huwa punt li rridu niddiskutu. U hemm ħafna eżempi minn pajjiżi oħrajn, Danimarka, l-Finlandja, illi juru illi jekk il-kwistjoni tkun riġida wis fil-kwistjoni ta' tariffi illi ikun hemm possibbli biss eh, pariri b'tariffa ċittadini e mhumiex qed jieħdu biżejjed parir u m'hemmx biżejjed protezzjoni. Hemm eh, dan it-tip ta' parir fil-Finlandja u fil-Danimarka. U, u dan għajwassal għal inqas kopertura, għax qabel ma wieħed iħallas biex ikollu l-parir, e eh, kon qed jieħu pass importanti u diffiċ li l-wieħed ikun jista' jagħmel paragun tal-prodotti. Aħjar ikun hemm eh, disclosure tal-prodotti biex naraw kemm in-nies jafu x'qed iħallsu u kemm huwa eh, gratis. U bat fuq il-lati delegati fuq livell ta' ammonizzazzjoni, il-Kommissjoni qed tipproponi bħasoltu soltu f'kull mandu xaqsam mal-swieq finanzjari, edin jiproponu numru ta' atti delegati legali u kriteri għal kalkolu tal- tal-komissjonijiet, il-disclosure tal-konflitti ta' interessi, eh, id-dmirijiet lejn il-konsumatur u u li dan kollu għandu jiġi trattat minn l-involviment tal-parlament. Għet nitkellim fuq regolament fuq tal-bit, jien għandi l-impressjoni illi il-Komissjoni tixtieq tintroduċi su su ieħor għal talbiet eh, mibtawara biex ngħidu hekk. L-Uddana se wassal għal armonizzazzjoni massima, mhux armonizzazzjoni minima kif għetajt il-Kummissjoni. U marmut ma' emmu hemm ukoll ta' regoli burokratiċi jekk hawn l-argument huwa li hemm possibilità ta' regolamentazzjoni żejda eżagerata, allora l-Kummissjoni għandha tħalli l-possibilità għal armonizzazzjoni massima u u settur palissa hemm diskussjoni imqajma fuq l-IMD. U fil-Parlament ħlif id-diskussjoni eh, eh, e, fuq il-prodotti ta' zmini twil u il-fatti li il-tariffi ta' kommissjoni jistaw jaddu għal eh, persuni oħrajn, nistaw insibu soluzzjoni tajba u l-kalendarju jfisser illi sal-aħħar ta' novembru jista' jkollna abbozz ta' rapport minnaħa tiegħi mis-segretarjat tal-uffiċċju tiegħi u fi 17 18 ta' Diċembru mbagħad ikonna traduzzjonijiet kollha u ikonna diskussjoni preliminari qabel miliet l-iskadenza tal-emendi se tkun bej wieħed u ieħor f'nofs jannar u fil-komitat tal-Ekon e, inkunu nistgħu nieħdu votazzjoni fis-26 ta' Marzu. U mbagħad ikunu nistgħu niftu anki trialogu jekk ikun hemm problemi jiena nimmaġina li l-plenarja tista' tkun f'April. Grazzi reflexión final sobre la definición de competencias. Grazie ħafna, Sur Langen, mela l-aħħar deċiżjoni tittieħed dwar il-fattibilità dwar il-dan tittieħed is sand soċjalisti Sur Sanchez. Grazie ħafna, President l-ewwel net jiena nixtieq nirringrazzja Sur Langen għal din dan id-dokument, dokument li se jajna żgur. Fej, li fej nsibu l-affarijiet prinċipali għandhom xjaqsmu l proposta tal-Kummissjoni u, fil-prezentazzjoni tiegħu tkellem fuq l-affarijiet il-punti l-iktar importanti jiena naqbel miegħu ma' Fuq ċerti punti għadni ma, ma wasalx l-konklużjoni għak ħarija, lek għandi xi kummenti xnamen. Bel ma l-fat li din proposta għanna bżonna, għax jissajna xi qasar snin. Em, li għanna ir-regoli dwar l-assigurazzjoni, ma tant affarijiet, ġraw ħafna affarijiet f'dan iż-żmien u għanna dispozizjoni li jridu fisseħ sal-2015 għalhekk il-proposta hija waħda tajba. Għanna wkoll nitkellmu dwar l-impenji li ħadna fl-isfond tal-G20. U net kun tajb li aħna fil-kumitat ikon ikonna l-affarijiet eh, jisir l-affarijiet ġusti, l-kompetenzi huma importanti ħafna, ċveri kull min ikun qed jaħdem permezz tal-medjazzjoni għandu jkollu lodda fideħ biex ukoll niżguraw li jkun hemm kompetizzjoni kif suppost. Aħna rridu wkoll naraw kif nibnu l-integrazzjoni ta' dan is-suq ta' l-assikurazzjoni Għalhekk ir-regolament għandha is-saħħa ħissu sabiex dan ikun iktar ta' min jorbot fuqu. Hemm numru ta' kwistjonijiet daqsxejn diffiċli jarqu dak li għandhom x'jaqsmu ma' trasparenza, jina naħseb li rridu nitkellmu fuq mod universali inkella kompetitività ma konniex nistgħu nidirizzaw kif nu suppost. Ma tistax tiskludi ċertu setturi ma dan imma ma jfissirx li rridu ninjoraw il-fatt eh, li kemm huwa kumpless dan is-settur tal-assikurazzjoni għax għandek l-assigurazzjoni tal-ħajja, life, non-life, Wet irid iqis dawn eh, prodotti tal-assikurazzjoni li huma anċillari. Ġifieri, mhumiex prodotti separati għalihom, huma prodotti li jiġu mibjuwa kummerċjalizzati skont kif ikun sejjer prodott ieħor, per eżempju, l-assigurazzjoni li tieħu per eżempju meta tixtri kompjuter. Għalek, għonek bżonnu koll li naplikaw eh, ammont ta' proporzjonalità. ħafna drabi jekk nkunu, rridu nkunu, nipruvaw nkunu perfetti zzejiet, nġibu dizastru bħala riżultat mżon nkunu iktar responsabli u nieħdu approċċ iktar responsabli biex niksbu riżultati mixtieqa. f'dan it-tip ta' attività jrid ikun hemm il-garanziji dwar il-professjonaliżmu eh, huwa kunċett li rridu verament ninġibu l qudiem Miżuri ta' kif Well rridu nżommu wkoll nkunu aġġornati ma dak li kun tibdil kol li kun għaddej. Fil-kuntesta fuq kwistjoni toħra per eżempju il-mortgages, is-self fuq il-proprjetà. Dan ovvjament jottal banek wieħed eh, jara x'pakketti ta' prodotti ikunu fis-suq għandek il-banding u għandek il-prodotti li huma marbuta u tażel inti x'jaqbillek. Imagine, immaġina li tmur restorant u bil-fors u e, li tieħu menju strett u ma tistax tażel inti ma jkunx hemm menju għala kart. Veru li hekk għandek il- e, day menu jon kella fix menu ma ma jfissirx dan jeskludi la la kart. Fu Il-medjazzjoni li wieħed jista' jisa għal attività kummerċjali. Imma il-parir għandu jkun personalizzat u jikkunsidra verament l-interess speċifiku tal-klient. Il-persuna tkun qed taġixxi għall kumpanija jew għall bank ma jridx ikollha bħala priorità il-profitti tal-kumpanija tagħha. Għalhekk hemm bżonn regoli, regoli għal dawn in-nies li jkunu qegħdin jagħtu l-pariri u jbijaw il-prodotti ta' investiment. Jekk u jgħet kol jiz dawn il-prodotti ta' investiment, rridu nżom u d-majnejna x'edin namlu osma oħra biex nkunu konsistenti. Ma fl-istess ħin, l-anijiet tal-armonizzazzjoni li nixtiequ irridu jkoll ikunu raġonevoli. Flok ikonna dispożizzjonijiet minimi jew massimi, hemm bżonn li jkollna dispożizzjonijiet li jaħdmu tajjeb. Grazzi ħafna sur Sanchez Presidu sa għal-liberali, is-sur Schmidt. Nirringrazzja is-sur Lengen għax-xogħol li wetta jiena nista' naqbel ma' ħafna affarijiet li semma. Fid-dokument insibu li inti tgħid li hemm bżonn protezzjoni għall-investituri li tkun iktar stretta. Anki għall eh, bejjija hawnhekk. Imma tgħid ukoll li jrid ikollna suq li jaħdem u li ma nġibux u noħolqu dejjem iktar regoli. Għalhekk x'se tkun il-proporzjonalità hawnhekk? Rridu noqogħdu attenti li ma nidux affarijiet li xeklu l-attività u anki l-konsumaturi. E, għal-mifittu issa ili jena nissilet kienet xaħġa komplikata u ma rridux nerġaw nidħlu kol fi problema ta' e, l-istess jew ta' overlapping. Inti tkellimt fuq l-armonizzazzjoni. Xlo darba ninsemmu dan il-punt. Jina naħseb li dan din tkun l-aħjar eh, triq fil-fat, imma l-problemi xortem edin. Jekk ikun hemm xi pajjiżi li forsi anki fi żmien ta' tranzizzjoni jixtiequ jħadnu regoli iktar stretti kif għamilna fil-minfid, ma naħsibx li jista' jkollna leġislazzjoni li ma eh, tħallix din il-possibilità, ma tippermettix. Issa fuq l-ambitu, anki kif għamilna fil-mifed provajna naraw li ma jkunx xem ma jibqawx problemi u nqablu dak li wieħed jista' jqabbel. Nuqdu attenti biex ma namlux l-affarijiet darbtej hemm ukoll il-kunċett ta' tipi differenti ta' assigurazzjoni u inti dan semmejtu. Għanna nistudjaw dan il-punt. Per eżempju, fuq il-PRIPS u l-font USITS dan, kollha kolla jridu jiġu allineati, jridu jiġu jaqblu ma' diskussjoni tal-tana u l-assigurazzjoni eh, vojta jew prodotti, PRIPS, Dawn l-affarijiet kollha jridu jiġu verament studjati. Definizzjoni ta' par xinu parir, kif is-sur Sanchez Presides semma, eh, hija xi ħaġa importanti ħafna kif kienet fil-mifid. Hemm il-kwistjoni iktar ġenerali ta' trasparenza u ta' kif wieħed jiġi mġiel hemm eh, possibiltajiet li l-pajjiżi jgħidu li ma jridux anzi jibbanjaw l-inducements. U naħseb għalhekk li l-affarijiet se jkunu komplikati fil-ġejjeni biex meta se nippermettu li l-affarijiet ma jkunux l-istess kullimkien. għax kienem u għadu għaddej il- beħ mux ġust. Anki jekk inti tkun liberali, hemm ċertu regoli ta' etika, e, hemm ċertu regoli ta' kondotta ta' kif wieħed iġi pruħu li kollha għandna nħaddlu. Għalek tajjeb li nirriflettu fuq regoli iktar stretti u għalix le ikunem il-ban u kol. Dak li il-leġizlazzjoni li daħalna fis-seħ u li votajna dwar il-mifid tajjeb nizomma u d-dimajnejna u forsi ndaħlu xie affarijiet fi premessi dwar il-formazzjoni, għawnek nitkelmu fuq punt li huwa importantissimu. Il-taħriġ, l-edukazzjoni b'mod ġenerali tal-kelma. Jina naqbel ma dawn l-affarijiet, imma kif jajdunna dawn l-affarijiet mhux biżejjed xi kultant. Imma irridu dejjem nitkellmu fuq it taħriġ, l-edukazzjoni u l-imġiba tajba ta' min ikun qed bih dawn il-prodotti. Dawn huma affarijiet essenzjali biex ikonna suq li Funzjona li jiena naħseb li ikonna bin bejnietna bil tajjeb. Grazzi ħafna sur Schmidt issa għal-partit tal-ħodor is-sur Lambeħ. Jiena isni qed nagħmel kollox waħd illum. Ħanibda Eh, fuq dak li nirribati dak li qal ole. Xina l-approċ li ħadd inti huwa wieħed aqli meta tgħid li rridu eh, l-investituri u anki protezzjoni tal-konsumatori ma rridu wkoll l-suq jaħdem. Rridu niproteġu l-klient imma ma rridux li l-konsumatur inneħħu l responsabiltajiet irridu li n-nies iġibu ruhom so. Iġifiri li mux dejjem aħna nipproteġu u dan għatma jkollu tort u ibat il-konsekwenzi tal izbali li jgħamel. Inti esprimejt dat tip ta' bil-ġunajt li għetna bil-mijak. U fil-fat jina ma, ma naqbilx ma konklużjoni ta' dibattitu dwar il-mifid, iġifiri l-inducement bans. U jina sodisfat li inti qed tiftaħ dan is-suġġett u tara l-possibilitajiet li jeżistu, imma huwa bilanċ verament mhux faċli li wieħed jilħu. Issa, xi kummenti dwar il-proposta fit tlet partit dak li qegħdin naqblu miegħu, dak li nixtiequ nsaħħu u dak li huwa nieqes Għalhekk naqblu mal-ambitu tal-proposta id-dispozizjoni differenti li jiżguraw li l-intermedjarju kol ikun intis mal-affarijiet u jekk ma jkun ir-regoli ma jiġux rispettati jkun hemm ukoll il pini jew sanzjonijiet imma ridux paper tigers ovvjament hemm eh, dawk il-dispożizzjonijiet li naqblu magħhom biex insaħħu il-pariri L-affarijiet li rrid nixtiequ nsaħħu l-istess dwar li kien li ridna nagħmlu fil-prips meta jkun hemm il-proċedura barra l-qorti ta' tilwim li, li għaliex miex vinkolanti. L-istess problemi kellna qabel fuq dan. Issa, meta nitkellmu dwar trasparenza, hawnhekk se jkollna ukoll bżonn ta' kit Eh, dokument ta' informazzjoni. Kid. U eh, xaħad, imbagħad dak nixtiequ naraw fil-proposta hija indikazzjoni tal- um, l-yield tal-assigurazzjoni, speċjalment jekk nitkellmu fuq life insurance, ġifiri mingħajr l-ispejjeż biex il-konsumatur b'mod ċar ikun jaf eżattament x'se jirrendilu x'se jirrendilu din l assigurazzjoni fl-aħħar mill-aħħar. Qed nitkellmu fuq l-indikaturi ewlenin tal-pagamenti tal-xwieħed jista u kol jitlob biex jieħu lura bħala claim u anki iż-żmien li tieħu claim. Ħafna drabi wieħed imur jagħmel talba għall-assikurazzjoni, ħafna drabi jaraw li jew mhux intitolati jew inkella li din se tieħu ħafna żmien u wkoll jistgħu il-persuni jistgħu jaqtaw qalbhom wieħed irid ikun jaf eżatt tiġifieri minn qabel dawn l-affarijiet kollha. Anki jekk ikun hemm xi eh, claims legali li jsiru kontra l-assikurazzjoni li konċernata issa dwar ċertu affarijiet li forsi rridu nemendawhom. Hemm definizzjoni li definixxi l-klient professjonali. Din hija importanti għax dak il-klient ma jkollux bżonn l-informazzjoni. Id-definizzjoni li nsibu fid-dokument hija balance ta' iktar ta' minn 20 miljun euro jew kellha turnover ta' 40 miljun euro jew kellha overfunds ta' ammont ukoll definit ta' euros. Issa, definizzjoni ta' essemmi tal-Kummissjoni miex l-istess. Issa, dak li tikkonsidra semmi fil kummissjoni se jkunu, mux se jkunu inklużi f'din eh, bħala eh, bil-forsi ċifu din l-informazzjoni, għalek, mistoqsija tijaj. Naħseb li definizjonijiet ma jridux ikunu eh, diverġenti, varjaw bejnietom għaw dan il-threshold tal-SMEs li nsibuħ di varja f'ħafna regolamenti differenti. Jina naħseb li definizjonijiet rridu jkunu l-istess imma sakemm ma jkunx hemm argumenti validi li jgħidu l-kontrarju ma li SMI e ma jfissirx li imdaħla u koll tali ammont kbir fl-assikurazzjoni. Iktar regoli fuq il-loss adjusters. Qed nitkellmu hawnhekk jiġifieri fuq ir-relazzjoni bejn min joħroġ l-assikurazzjoni u min u min jishtrija min jixtri dan il-kontrat ta' assigurazzjoni. Hemm forsi definizzjoni li għandha toroċ minn l-Ajopa, dawn kienu il-kummenti għannom ta' Sven. U nispera li jiġu konsidrati fil-diskussjoni pas-soltu aħna nifsibna naħdmu mod kostruttiv fuq dan il-dossier. Grazzi. Fadlinna sitt minuti. Fadlinna tlet kellima forsi zommu żewġ minuti kull wieħed. Fisem li sijar, jekk joġbok f'żewġ minuti. Is-Sinjura eh, Swinburne, qed nitkellem fisem sur Fox, proset li Sur Langen għax-xogħol li sar sissa. U għal Fatti li ġa laqat ħafna mill-punt importanti fil-proposta. Tajb raw il- direttiva pala parti mill pakket iktar wiesa mifid u sitsu oħrajn, hemm ħtieġa illi naħdmu għal definizzjonijiet komuni u approċ komuni illi joħloq eh, livellu gwali għal partit interessati kollha u jkun ħarsin għal konsumaturi fl-Unjoni Ewropea kollha. Hemm bżonn niżguraw illi jkun hemm komparabilità fost prodotti differenti. Huwa importanti li naħdmu sabiex noħolqu su uniku imma fid-daw ta' diskussjoniet li kellna f'Mifid eh, għarfin illi sitwazzjoni differenti fi suq differenti fi membri differenti ma jgħinu nisa biex nażlu ħaġa waħda tajba l-kulħadd għal daqstant bħal fid-diskussjonijiet f'Mifids Kif għale l-istati membri għandhom jiġu ħedġa jaġixxu f'suq uniku imma m'għandhomx jitwaqfu milli implementaw reġim li ħares il-konsumaturi dan huwa meħtieġ hemm differenzi kif għal il rapporter bejn assigurazzjoni ta' pensjonijiet fuq żmien immedjat fejn disclosure ta' uh, miżati men as importanti mill-kwalità illi joffru però fuq investimenti fuq medda twila ta' żmien huwa importanti li nħeġġu l-aqwa trasparenza u komparabilità possibbli u anka niffukaw fuq li tejjina ta' pariri sodi. Informazzjoni fuq renumerazzjoni jgħin trasparenza u jgħin il-komponent investiment ta' kull prodott. Shadow Rapporter is Sur Fox xaq tiġbet l-attenzjoni l-artiklu 13 fuq il rekors huwa jixtieq jiżgura illi dan ikun konsistenti ma' direttiva EDR billi u wkoll shadow rapporter fuq dan ukoll jixtieq jara konsistenza. Grazzi. Is-Sinjura Catherine Styler, ir-rapporter mill-Kumitat Imko. Iva. Jiena rapporter fil-Kumitat Imko u nilqa rapport Langen għanna workshop fil-Kumitat Imko jidir li fil-ġimma li tibda fil-26 ta' novembru, zgur se tiġu notifikat dan, pero tajjeb li nagħmlu fl-imkien sabiex inħarsu kif jixraq lil konsumaturi Finalment, il-rapporteri sur Lange. Grazie ħafna. Grazzi tal-ħafna kontribuzzjonijiet u kommenti ħadd nota ta' kollox u se ninkludihom ukoll fil-proposti tiegħi It-talba tiegħi i jekk uħut minnkom għandhom proposti fuq l bozza rapport għaddu kollox lili fil-ġimgħatej li ġejjin. Grazzi ħafna, grazie tad-dibattitu. U naħseb illi smiħ fil-imkom mu sej tellef xek il-proċess. Mela, konsilazzjoni tal la bozza rapport se sir fil-17-18 Deċembru ta' din is-sena Iskadenza l-emendi hija l-24 ta' jannar konstruzzjoni ta' l-emendi sej sej seħ 18 ta' frar il-vot fil-Kumitat fil-26 ta' Marzu ta' sena li ġejja u l-vot fil-plenarja se jsir fis-sessjoni ta' April tas sena li ġejja. Xtaqt ninformakom li s-segretarjat informa l membri il-li aġenda punt fiskalis il-rapporter u għasur Stolojan se jiġi trattat il-lum għal nofsinar wara il-rapport fuq l-istatistika Ewropea. Iġifiri dibattitu namluħ il-lum għal nofsinar, grazzi.